Guten Morgen, meine Damen und Herren. Lodwa tajba, eżis sinjuri, eżis kollegi. Nishtiq nibda din il-laqa u għandi xi żewġ avviżi x'namel bħala presidenza jekk tħarsu lejn l-aġenda tagħkom huwa diffiċli minnaħa tal-SNDs hemm xi żewġ tibdiliet um, u tkun ħaġa tajba kikun jieħdu nota tagħha flimkien din. Numru 4 u 11 se jiġu post-posti għalla għali ġejja għax hemm xi diffikultajiet tekniċi fuq il-programm Harkin u dan ifisser li lanqas numru la erba, lanqas numru 11 ma nkunu edin nitkellmu fuqhom illum jekk joġobkom ħassruhom mill-aġenda u mbagħad hemm punt fuq l-aġenda numru 20 u 21 ħanamluhom wara wara li doq nofsinhar. Allura nitkelmu fuq 20 u 21 wara numru 12 u suppost 13 wara 15 u 17 suppost isir wara 16. Allura dik hija l-ewwel ħaġa li rrid ngħid, it-tieni avviż. Hemm kull tip ta' affarijiet differenti imma kollha ta' raġun hemm ħafna raġunijiet imma kollha huma raġunijiet tekniċi. Angefordert hat äh, und die wurde memħat li talla għall-interpretazzjoni li ma ġietx użata, allura kollox jibqa' kif inhu u hemm mijiet ta' eluf ta' ċittadini se jieħdu nota ta' dak li qegħdin ngħidu u nagħmlu llum għax qed inkunu web streamed. Allura kull meta tagħmlu kontribuzzjoni tajba u ħafna u kollha dejjem hekk tagħmlu, hemm eluf ta' ċittadin li ħajkunu qegħdin jisimgħukom u jsegwukom dan huwa l-mod kif l-informazzjoni tista' tiġi maqsuma minn sorsi bħal daw. Umbagħad il-punt li jmiss Kolle vom 29. bat il-minuti mid-29 ta' 30 ta' Mejju u mis-17 ta' Ġunju. Jekk aħna m'għandniex kontribuzzjonijiet allura dawn jiġu adottati sakemm hemm xi ħadd li għandu oġġezzjonijiet serji le mela numru erba' kif diġettilkom il-punt tas-Sinjura Harkin eh, spiċċa allura għandna xi ftit ħin biex niddedikaw fuq punti oħra qed jgħid il-President. Is-sur Kazas fortunatament ma jiflaħx il-kollega tiegħu s-sur Heinz ħaj juhu postu ċe jiena era prezentazzjoni qasira fisem il-kollega tiegħi fuq l-opinjoni ta' l-Onorevoli Kaza, l-Unjoni Ewropea għandha għafas ċar biex immexxi il-politiċi li qed insemmu lilien mill-2013 li iddaħlu eh, għanijiet differenti li inkluzu li inkludu it-tisħiħ ta' għall-impjiegi u tkabbir. Issa wasal iż-żmien li aħna naħsbu fuq il-qafas ġdid tal-2030 għal politika tal-enerġija u tal-klima din l-opinjoni se tidħol ukoll tajja fil-proċess ta' konsultazzjoni, l-opinjoni tifoka fuq il-ħilliet, il-mizmeċing ta' ħilliet, il interpretu mux jisma sew u appoċ għal tibdil fil-proċess. Grazzi ħafna. Vielen Dank, lieber Heinz, auch für deine spontane... Grazie Hafner Heinz, und grazie ta' deċizjoni tiegħek b'mod b'Ingliż daqshekk eċċellenti meta titkellem fuq il-ħiliet qed jagħti President. Ix-shadow rapporter għal grupp SD ħajitkellem. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur Chairman. Nittama li Sur Kaza iħossu aħjar delwaqt u jina kontenta illi għaw kollega tijaj li jgħataw f-postu jina bħala xedow i-prezentajt għat ta' MND illi, illi jisħu fuq l-importanza ta' settur tal-enerġija specialment f'dak li għandu ċasem ma tkabbir tampjegi u l-ambjent għalġifiri aħna se nifokaw fuq il-kwistjoni ta' risorsi għal e, impjiegi favur l-ambjent, SMEs, għaxu ma tajjeb li nifokaw fuqom, ħakkom nifokaw fuqom ħan ikkonċentra fuq dialogu bejn l-imsieħba soċjali biex intejbu kondizjoniet fil-kamp ta' xogħol. Umbat, xif xif, żewġ kelmiet fuq daw l impiegi favur l-ambjent, dawn huma tipi speċifiċi ħafna ta' impiegi nittama li kunem fermiziet eh, ċans e, li jikbru daw l impiegi u jina mħazba partikolarment li zazax illi għandhom xejra naturali li jipreservaw l-ambjent nispera li dawn iż-żazax ikollhom dawn l-opportunitajiet għal dawn it-tip ta' impjiegi fis-settur ta' l-enerġija. Grazzi ħafna. Grazzi, qed il-President, għaw xi ħadd mill-shadows li jixtieq il-kelma. Le, għaw xi ħadd ieħor li jixtieq il-kelma, jidher li le. Il-Kummissjoni is-sur semmi naħseb fuq il-lista Iva, grazzi ħafna. President Barroso fi diskors tiegħu fuq l-Istat tal-Unjoni kien ċar meta qal li l-Kummissjoni se toħroġ fix-xhur li ġejjin eh, bi proposta iżjed konkreta fuq il-qafas dwar it-tibdil fil-klima huwa kruċjali għad definizzjoni ta' qafas ambizzjuż eh, bbażat ta' tlet pilastri tal li għandek il-provvista tal-provvista u s-sostenibilità adottajna E, paper e, dwar il-mizmeċ tal-2013 u emr tlet raġunijiet l-ewwel biex ikonna vizjoni fuq meta ta' żmien twila f'dak li għandu x'jaqsam eh, mal-investituri mal u koll dan il-mod li aħna nkunu nistaw niffaċċjaw il-problema ta' nuqqas ta' ċertezza fl-investimenti t-tieni. U essenzjali li aħna nadottaw pożizzjoni fuq bħarsa li negozjati li ġejjin għall-2015. It-tielet u l-aħħar ma mhux l-inqas il-qafas tal-2030 huwa importanti f'dak li għandu xaqsam mal-teknoloġija li tuża inqas karbonju u l-effett fuq it-kabbir fl-Ewropa u anka il-ħolqien tampjegi fl-Istati membri. Allura l-Kummissjoni hija kontenta bid-diskussjoni fi dan il-Kumitat u id-deċiżjoni ta' għal-diskussjoni biex nala nixtieq ngħid illi sissa hemm kontribut tajjeb għad-diskussjoni u id-dimensjoni soċjali qed ikoll enfasi tajba taħt fil-ħsibijiet li għadin bħalissa minn ħadd tal komissjoni Grazzi ħafna ma jidellem ħadd li jixtieq il-kelma 24 ottubru f'nofsinhar hija l-iskadenza u issa il-votazzjoni ħajkun f'Diċembru u mbagħad fi frar 2014 jidher fil-plenarja wara numru 5 niġu għan numru 6. Patrick għandu il għandu il-punt il, il fuq il, il eh, fuq il-dimensjoni soċjali tal-UEM. Grazzi. Jiena kont kontent ħafna nara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 nixtieq li niddetkaw daqsxejn eh, b'rispett lejn eh, ħaddiem illi fil-fatt li miet, ħaddim fil-metal illi miet u li ħalla ittra warajħ. Allura aħna meta għanna naħsbu fuq dan il-raġel u sħabu meta niġu biex naħdmu fuq dan, nitkelmu fuq dan il-settur. F'dan il-settur l-erf u għalijem kapacita zejda u hemm bżon ta' ristrutturar b'mod urġenti imma hemm kontradizzjoni hemmhekk. Aħna qed inħassru l-impjanti industrijali fid-dawl tal-klima ekonomika li għaddej minna Paris, ma sal-2025 skont l-OECD ħajkun hemm 50% talba iżjed fil-kamp tal-azzar. Aħna din il-kontradizzjoni rridu niffaċċjaw, rridu inwaqfu id-distruzzjoni ta' impiegi bħala ħaġa li ma nistawx nevitaw. Aħna għanna reġjuni sħaħ industrijali b'mijiet ta' eluf ta' ħaddima li qabel kienu f'din industrija li issa spiċċaw bla xogħol żgħażagħ li qed jiffaċċjaw triq ta' devastazzjoni minħabba daw il-kumpaniji enormi multinazzjonali Fl-opinjoni hija l-opinjoni tiegħi li l-Parlament, Kunsill u Kummissjoni għandhom jieħdu approċċ koordinat. Il-ewwel paragrafu tiegħi fil-fatt jirriferi huwa biex aħna niġbru l-odot kollha li għandna minn flok ma nieħdu approċċ settorjali kif il kif ġeneralment tagħmel il-Kummissjoni Ewropea ġeneralment segwita wkoll mal-Parlament Ewropew f'xuħut mill-kumitati minn tiegħu. It-tieni punt li jiena nkopri, tieni kamp, jirreferi għal fatt illi sammin tmiem it-trattat tal faham għazzar madux iktar possibli biex natu appoċ pubbliku għal dak li wara kollox huwa e, settur daqshekk strateġiku. U issa hemm setturi oħra bħall alluminio per eżempju li jibbenefika minn għajnuna minnaħa tal-istat. U dik hija xi ħaġa li aħna għandna e, niffaċċjaw U jina naħseb li fl-opinjoni tagħna għanna niftħu t-triq għal possibilità ta' appoġġ pubbliku minnaħat f'dan il-punt il, il, strateġiku. F'dwar it-tielet paragrafu fuq appoġġ u l-ekkim sejħa ħtieġa allegata biex nirristrutturaw il-politika tagħna f'dak li għandu xaqsam mal-klima u dan jiġri mingħajr pjanar sura u mingħajr miżuri biex jgħinu. U jina naħseb illi għanna bżonn insaħħu r-rapport dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema. L-ETUC għalet illi tappoġġja dan ir-rapport. Sfortunatament, hija l-opinjoni tiegħi hija li l-Kummissjoni ma tħares b'mod eh, pozittiv lej dan it-test. Minn flok qed tieħu pożizzjoni pjuttost eh, biret. Nirreferi u koll għal-ħaddiema li kienu vittmi ta' ristrutturar u l-rabta possibli mal-Global Adjustment Fund illi għal darbohra huwa suġġett ta' diskussjoni jien naħseb illi aħna nalqu jew nillimitaw il-font u għazbal u l-ħames u l-aħħar punt li għandix namel jirreferi fuq il- it-talba frekwenti minnaħa tal-Komitat tal-Impjigi u Affarijiet Soċjali huwa fuq il-strateġija fuq is-sigurtà eh, fuq il-kamp fil-kamp tax-xogħol. Irridu nieħdu kont tal- tal-problemi, tal-istress u effett effetti fuq is-saħħa u disor u problemi fl-adam f'dak li muskolari f'dak li li għandu xaqsa ma daw it-tip ta' ħaddiema rridu nieħdu dawn il-fatturi meta nkunu qegħdin nikkalkulaw drittijiet tal-pensjonijiet ta' daw il-ħaddiema f'dak settu dan huma l-opinjonijiet li kellix nagħmelu jina żgur li l-kollha ħadd tagħmlu ħatejnu f'dan is-suġġett permezz ta' emendi. Grazzi u issa ix-xedu minnaħat tal-SND kjoġbok. Grazzi sur President. Grazzi tal-li ġibt dan il-punt fuq l-agenda qabel ma nidħol fuq is-sustanza ta' dan is-suġġett jina wkoll nixtieq illi ngħid xi ħaġa fuq dan ir-raġel min li jeġ peress li jina li jeġwa, qed jgħid il-kellim jinkont partikolarment eh, viċin dan il-każ. Meta jingħalqu kumpaniji eh, eh, ħajkollok kollok ħafna disperazzjoni fost il-ħaddiema mill-quta u l-Unjoni Ewropea titkun tkun kapaċi li li tqum u tiffaċċja dawn il-multinazzjonali u rridu nfakru il-miżuri hemm bżonn jittieħdu biex nejnu il-vitmi ta' dawn ta' dan l ta' impjanti u kompaniji speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma, ma' problemi ta' saħħa mentali. Issa ngħaddu għall-opinjoni innifisa għanna bżonn li ninvestu fil- fil-kamp ta' industrijali u mannix inkunu daqshekk impotenti fil-ristrutturar għajnuna minnaħa tal-istat għandha tkun possibbli u hemm mod Ewropew kif għandna niffaċċjaw dan il-fenomenu ta' ristrutturar. Naqbel ma' referenza li saret għal fond u l-kondizjonijiet tal-ħaddiema f'dak li għandu xaqsam ma' emendi jett naħseb fuq il-multinazzjonali il l-industriji li l-industrija multinazzjonali li verament trid tkun li tittiġi faċċjata forsi fid-daw tal-regoli tal-kompetizzjoni għax daw li jagħmlu l-multinazzjonali huwa li flok ma jbijaw kumpaniji l kompetituri jgħal l Jgħal Hija mux hekk biss, imma għandu jkun iktar għandu jkun possibbli biex nużaw investiment minnaħa tal-pubbliku biex aħna nattiraw il-privat biex da kollu dal-makkinar jibqa' dej. Il-politika tal-Union ukoll għandax taqsam ma' dumping. ħafna industriji fil-konstituenza tiegħi illi għandha bżonn ta' investiment fis setturi bażiċi. Għandek bżonn ukoll referenza wkoll l-rapport sarkas fuq id-dialgu soċjali u kif għadna kif smajna il-mistoqsija jew il-kwistjoni ta' appoċ ma' ħaddiema bi problemi mentali hemm bżonn attività li tkun koordinata u dawn huma l affajt li għandna nisħu fuqhom u li ħan nisħaq fuqhom fl-emendi tiegħi. Grazzi. Benjen. Benjen. Fissem il-liberali. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal din l-opinjoni fuq dan is-suġġett ferm importanti l-industrija tal-azzar eh, għada importanti u nasib li ħat kompli tkun importanti fu il-futur u nittama li danna ħajkun il-kas u mux bissa l-inġinira l jew dal voluti fis settur tal-vetturi għanna bżon li fl-Europa jkollna industrija b'saħħita tal-azzar iktar mill-li l-importaw kollox. Iva, għaddejna minn ħafna zminijiet diffiċli dan l axħar u um, Iva, fimtom il-punti ta' Sudaden dwar il-kumpaniji multinazzjonali li ħafna minnom tiers u viċin l-elu, umbat fimtu kol il-punt dwar il-dumping u um, għanna um, dan f'ħafna setturi u kol differenti. Imma hemm qatt ta' fatturi li kontribuixxu. Ma naħsibx li xi ħaġa xirqa għalli nifokaw fuq punt wieħed biss u dan ir-rapport qed jiffoka fuq ir-wall tal-management ġifiri li nipruvaw aħna namlu l-lija eh, ma ħajbatu eh, Umbat l-affarijiet l-oħra pal ħaddima u l-management hemm ħafna kwistjonijiet involuti, it-talba u l-provvista mod parzjali, id-dumping ukoll, kif ukoll il-prezzijiet differenti tal-enerġija u għandna bżonn inħarsu lejn dawn il-fatturi kollha iktar milli nifukaw fuq fattur wieħed Studjajt il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u qed nara li r-regoli tal-għajnuna statali jistgħu jintużaw f'dan is-settur għar-riċerka l iżviluppi it-taħriġ u l-impjieg. Għalhekk jiena naħseb li jridu naċertaw li dawn id-dispożizzjonijiet jintużaw b'mod effiċjenti iktar milli nitolbu għal reviżjoni totali. L-aħħar punt jiena naqbel li l-fondi tal-Unjoni Ewropea għandhom jintużaw għat-taħriġ Dan huwa speċjalment importanti f'dawn iż-żminijiet ta' tranzizzjoni industrijali għalhekk jiena ħerqan li naħdem fuq dan il-fajl flimkien mar-rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna mill-Kummissjoni Ewropea hemm rappreżentant jew rappreżentanta Iva. Grazzi ħafna jiena se nitkellem bil-Franċiż jiena nixtieq nirringrazzja lill kumitat tal impjik tal-li permettu li nitkellem jena, jena il-kap tal-taqsima tal-metal Pellegrini, jisimni Pellegrini, u eh, naqbel ma dak li għal il-rapporter, specialment lejn l-axħar, restaq ftit punti li aħna naqblu maħħom u aħna iva nazbu li opinjoni olistika waħda vera importanti nistgħu naraw li l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew mhux dejjem għamlu hekk. ħafna kompromessi fil-passat xi kultant dawna ikkawżaw ħafna setturi sabiex imorru għall-lar. Irridu noqogħdu attenti. Fid-dawl tal-pjantazzjoni li għandkom d-dimkom il-Kummissjoni Ewropeja eżaminat l-impatt tal-leġislazzjoni fuq l-industrija tal-azzar. L-analiżi tagħna iva disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni tistaw taraw hemmhekk l-effett tal-leġislazzjoni tal komunita fuq dan is-settur partikolari l-ewwel darba li l-Kummissjoni qed twetta dan l-eżerċizzju. Eżerċizzju bħal dan waqt li fil-passat intijet li l-azzar para settur kien minsi, issa mela nistgħu ngħidu li bħalissa dan is-settur hemm ħafna attenzjoni mitfuqa fuqu. Hemm ħafna attenzjoni li qed tingħata lil dan is-settur. U hemm ukoll aspetti differenti tal-leġislazzjoni tal-, -leġislazzjoni tal komunità li huma involuti. Inti tkellimt dwar il-faħam u l-azzar u d-diskriminazzjoni kontra dawna diġa hemm fil-fatt il-possibilità li tingħata lajnuna, speċjalment lajnuna għal riċerka u l-iżvilupp. Imma l-Kummissjoni wkoll palissa qiegħda fi proċess sabiex eh, tiftaħ komunikazzjoni pubblika dwar l-istrutturar mill-ġdid tal-għajnuna, hemm konsultazzjoni pubblika u eh, il- eh, il-pubbliku kif ukoll il-Parlament ikun jista' jitkellem dwar dan il-pjantazzjoni fuq l-azzar dan il-pjan identifika sitt prioritajiet u d-dimensjoni soċjali ħatibqa' bħala priorità. It-traġedja li seħħet ġewwa Liex ftit ilu din it-traġedja qed turina kemm din il-kwistjoni ferm serja Ja, vera serja. U ħajkun hemm iktar strutturar mill-ġdid eh, fid-dawl tal-globalizzazzjoni, iva l-globalizzazzjoni teżisti fis-settur tal-azzar u nafu ukoll li hemm tranzizzjoni lejn l-ifran elettriċi u dawna ħajkollhom bżonn inqas ħaddiema għalhekk ħajkun hemm ristrutturar kontinwu ta' dan is-settur dawn l-fran li ħajrekedu inqas ħaddima xorta waħda sa jwaslu, ġifiri ħajwaslu għal tnaqis fil-ħaddima. Importanti li aħna nżommu l-ħeliet, il-level ta' ħeliet fl-Europa, għalek importanti li nibqgħu niprovdu it-taħriġ lil dawn il-ħaddiema. Iva, kellek raġun meta inti tkellimt dwar il-kriżi. Din l-industrija qed dbati is-settur tal-bini il- u il-pjantazzjoni tal-kummissjoni dana ħajuri li dan is-settur ħajjaddi minn rinaxximent u importanti li dan ir-rinaxximent isir fl-Ewropa dwar l-istrumenti involuti fil-qasam kummerċjali aħna mhux interessati fil-protezzjonizmu imma xorta wahda irridu nifilħu għal problemi li jistaw jolqtu lil din l-industrija. Hemm dawn it-taħdidiet għaddejjin bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq dawn l-istrument l-istrumenti kummerċjali importanti li jinkiseb riżultat mill-aktar fis possibbli. Issa nixtieq nadir il-mikrofonu l-rapporter ħajkun jista' jala. Sir Lejerk. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu. Iva, danna kulħadd qed jitkellem vuċi waħda, ġifieri din il-ħaġa vera tejn jiena u koll smajt eh, dak, dawk il-kommenti li għalu, specialment il-kommenti li saru minn Frederick Darden fuq l-industrija fuq il-politika industrijali dwar il-politika kummerċjali forsi mela din il-politika għanna nafsu fuq ħafna iktar inres u għal qoddim dan issu bħalissa qed ipoġġina fi pożizzjoni kompetittiva vera dajfa għalek ħat nota tal-kommenti tal-kollegi u fil-ġranet li ħan kompli jena naħdem fuq l-opinjoni. Mela, l-24 ta' ottubru f'nofsinhar l-emendi l-iskadenza. Issa, ħan votaw fuq dan il-rapport. Kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni m'hemmx eċċezzjonijiet. Nixtieq nkun naf jekk kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni hemm eh, dimensjoni soċjali tal-EMU, l-Unjoni Monetarja Ekonomika, ir-rapport ta' Beres, ċer, eh, Sinjora Beres, nittama li kull għandu l-istess lista tal vatuzzjoni iva l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni mela l-ewwel tema seba' Issa, għanna din il-proposta li nivutaw bħala blok, minnu għaffavur favur Grazzi, kontra. Robert, Iva naħseb aħjar jekk eh, namlu aħna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Iva. Ir-riżultat 17 favur, 12 kontra. Antrag Nummer 2. Tini emenda. Signora Connellison. Natal, minu favur. Kontra. Naħseb aħjar jekk nagħmlu aħna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Grazzi. Votazzjoni magħluqa. Ir-riżultat 16 iva favur 19 kontra mela din l-emenda maddiċ it-tielet. Min huwa favur? Maġġoranza ċara kontra, astenzjonijiet, medix li hemm kontra, astenzjonijiet ħadd mod jasteni. Erba ġiet irtirata mux miktuba fuq il-lista mġi tirtirata, nħames emenda. Ma favur, grazzi kontra, il-maġġoranza, ma kontra ma maddiċ il-numru 6. Ġi tirtirata u kol din l-emenda, 8 kompatibli, minu favur, minu kontra, kontra, Iva, nasab aħjar li namlu verifika aħna unek, numru 8. Thank you. Ah, that's why. Good. Okay, so just now, again, number eight. Mela, numru 8, Philip Benjen, l-emenda ta' Sur Benjen, minu a favur, minu a kontra. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 18 favur, 16 kontra. Filip, il-baħt. Numru 10, ġitir tirata. Numru 10, Corneliusin et al. Minu a favur. Kontra. Mela, jen verifika elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Grazzi ħafna, riżultat 17 favur, 16 kontra. Nixtieq nifraħlek jiena l-votazzjoni aħħarija, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Grazzi ħafna, votazzjoni maluqa. 28 favur, 6 kontra, 2 astenzjonijiet. Għalek nistaw naddu għal tini rapport ta' Beresh. Nibdew bi wieħed seba' votazzjoni en blok minn huwa favur, grazzi kontra. Iva, sabiex nkunu ċari 100% jgħan namlu dan b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Ich habe Nummer 1, äh, number 1. Iva. Okay, so, good. We have the votes. We can finish the votes. Għanna l-voti mela nistaw nalqu il-votazzjoni. Il-rizultat 17 favur u 16 kontra u żewġ jiet. Għalek nistaw naddu għal numru 2. Corneliusen, minnu ma favur. ċabam? Riżultat x'inhu ġifir tal-ewwel mistoqsija. Mela, ir-riżultat 17 favur, 16 kontra u żewġ assenzjonijiet. Il-ħaġa ġiet adottata. Le, le, le, le, le, ma nix għalfejn inkwetaw aħna, it-tini. Marie Connellison u oħrajn minu għaffavur, grazzi kontra Mela nixtieq nagħmel verifika elettronika peress li vera viċin eh, dan il-vot mela votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. 18 favur, 17 kontra u astenzjoni. Għalek ġiet adottata mela numru 3 ċaba minu għafavur, favur kontra Ma mela, jgħan għamlu verifika elettronika jekk taqblu dejjem mijaj. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Riżultat 17 favur 20 kontra u memx assenzjonijiet għalek ġiet rifjutata. U issa nistaw naddu għan numru 5 ta' Ime Costello, Iva, rajtu mela li dina ġiet irtirata, numru 4, ċaba Ori, jishti um, neħki, favur kontra? Eja namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 17 favur 20 kontra mela maddeċ. U issa naddu għal numru 7 ta' ċaba u kon. Iva. Favur kontra eh, maġġoranza kontra ġifiri ġit rifjutata umbat. Mela se jkollna bżonn nivotaw fuq sitta fil-Benjen peress li mela huwa minu ma favur kontra maġġoranza kontra ġifiri maddiċ. ċabo ori 8 favur. Naħseb hemm l-istess maġġoranza kontra maddiċ. Disa ġitir tirata. 11 kompatibli ma' wieħed u 10 e naraw minna ma' favur kontra l-istess maġġoranza maddiċ 12 ġiet irtirata 13 fil-benjen minn ma favur kontra l-istess maġġoranza mela rifjutata 14 minn ma favur kontra Nasseb eh, ma tantx hemm differenza bej favur u kontra għamlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni sa maluqa. Mela, sabiex namlu verifika. Iva, 15 favur, 20 kontra. U 15, numru 15 minu huwa favur, grazzi kontra. Iva, l-istess maġġoranza ġiet rifjutata. Mela, namlu l-aħħar votazzjoni, votazzjoni elettronika. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Mela, naraw il-rizultat 17 favur 17 kontra żewġ astenzjonijiet, ġifiri maddiġ dan il-rapport. Gut, und dann kommen wir zu der oral question. Tajep wis, mela issa nistaw naddu għal mistoqsija bil-fom, jek minn iġtajr zbal. Iva, mela ħan ilbes il-headphones tijaj, għax il-kollega tana ħajt bil-Spanjol. President, ma nafx jiena jekk il-kollegi tiegħi diġà talbu dak li sensaqsina. Mela sabiex nippruvaw aħna naslu għalf tejjim, nistgħu nifmu aħna differenzi ta' opinjoni tal-gruppi differenti parlamentari imma li nirrifjutaw li kunem mistoqsijiet dwar din il-komunikazzjoni imma naħsibx li dina xi ħaġa xirqa bħalissa mela l-proċedura eh, waħda vera pura ġifiri mhux qed ninvolvu xi kwistjonijiet ta' protokoll hawnhekk Jena minn xert jekk skont ir-regolament l-istess ħaġa li napprovaw proposta li ġiet imresqa jew inkella emenda jew test. Hemm bżonn li, konna maġġoranza. Ja, fin dank Alessandro. Grazzi ħafna Alejandro. Ċaba. President, jiena naħseb li Iva kellna mela vot, sar il-vot, kien hemm ir-riżultat, eh, tieħu nota aħna mhux votajna hekk bla doċċ. Aħna nażbu li dan hemm kontra il-Kostituzzjoni u dan imur kontra 17 stat membru. Jiena ma nixtieqx li nieħu sem jiena fil-kampanja elettorali tas soċjalisti. Tazzu, Alessandro? Alejandro? President, it-tini punt tija, eh, it-tini punt li sar mela vera punt ridikol u l ewwel wieħed ukoll dana il-vot ma jistax ikun kontra il-Kostituzzjoni. Jekk dan il-Parlament ma jistax jesprimi opinjoni l-Kunsel xisnaw najdu għal-komunikazzjoni tal-Komunissjoni. Jekk mela din l-opinjoni, mela għanna nalqu il-Parlament, għanna nalqu ħalqana u għanna nadattaw mela opinjoni u direzzjoni kompletament differenti. Il-Parlamenti lokali mandom xiex jaqsmu ma dan. Grazzi ħafna, jiena naħseb li xorta għada għanna nivvotaw fuq il-punt li mis, il-mistoqsija bil-fom fuq l-istess kwestjoni, nessaw nivvotaw, taqblu li nivvotaw? Wir haben den politischen Meinungsaustausch gerade mit erfahren. Tajjeb wis, mela kellna dan l-iskambju ta' femit politiċi, issa nistaw nadu għal punt li mis fuq l-agenda mela Tatjana Zdanonka dwar l-istħarriċ ta' fuq kampjun tal-forza tal-ħaddima fil-komunità minnu ma' favur, minnu ma' kontra. Iva, grazzi, mela maġġoranza li jett tirrifjuta għalek. Mela, 5 sa' 8 blokk minnu ma' favur. Kontra. Maddiċ, maddewx. Umbat, emenda bil-fom fuq budget tnejn. Hemm xi problemi, għandkom xi problemi? Le? Budget tnejn Ħan nivvutaw minn ma favur. Grazzi. Hemm maġġoranza ċara. Kompromess E minn ma favur. Maġġoranza Fm. Kompromess FM. Iva maġġoranza ċara, kompromess G, Gustaf, maġġoranza ċara, numru 24, esaj, minu favur, grazzi, kompromess A, maġġoranza ċara, B, kompromess B, maġġoranza ċara, umbat 2, mir-rapporter, minu a favur, tajb wis, minn huwa kontra, grazzi, mela ddeċ din il-premessa. Kompromess ċe, minn huwa favur, grazzi, kompromess D, maġġoranza ċara ġi aċċettat, mbagħad numru 18 minn huwa favur, grazzi, maġġoranza ċara, ġi adottat mela il-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni elettronika. Qed niskellem dwar l-abbozz tar-rapport jekk kif huwa emendat ta' votazzjoni issa magħluqa. 32 favur, 2 kontra, 0 astenzjoni. Issa fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva nagħmlu votazzjoni fuq dan l-abbozz. Grazzi, votazzjoni malu għal-riżultat. 30 favur, 2 kontra u hemm 3 astensjonijiet għalhekk issa nistgħu naraw jekk nixtiequ nitlu fin negozjati jew le għax irridu nivvotaw għal maġġoranza naħseb mela 26 irridu mela votazzjoni miftuħa. Iva tajjeb ħafna. Votazzjoni maluqa. 31 favur, 3 kontra u żewġ astensjonijiet. Grazzi ħafna. Niferħu l rapporti Naddu issa l-punt li jmiss li huwa r-rapport ta' Jean Lambert li mhix qedawn imma r-rapport qiegħed magħna. Tajjeb. Mela, kompromess B, Berta, minn bosta gruppi. Minu a favur. Grazzi. Kontra. Għaddit. ċe. Tlet gruppi minnu favur, kontra. ftit kontra ma maġġoranza ċara favur. jider minn tal-inqas jgħid il-President. Naħseb li l-maġġoranza favur. Issa ngħaddu għall-emenda 14 u xek. 14 minnu favur. Grazzi, kontra maġġoranza ċara favur. Numru 15. Minu a favur. Grazzi, kontra. Ħat ma jista' jkun kontra dan possibilment. 16 minu a favur. Grazzi, kontra. Maġġoranza ċara favur. Kompromess D. Minu a favur. Grazzi. 18. Ċaba. Xogor. Minu a favur? Kontra? Tajjeb wis. Maġġoranza ċara kontra. id-dispieċini ċaba. Oxrin Filip Benjen. Minu a favur? Grazzi kontra? Maġġoranza ċara favur. L-emenda ta' Antigoni. Minu a favur? Grazzi kontra? Maġġoranza ċara favur. Naddu issa l-kompromess E. Min huwa favur? Maġġoranza wiesa. 25 mill-awtur G. Lambert min huwa favur? Taqqa jekk il-kompromess de taddi, grazzi tal-ġbitu l-attenzjoni, mela ma se nivvotaw fuqha. Kulħadd kien ikun favur xorta mill-lider. Kompromess F, maġġoranza ċara favur. Wieħed minn Jean Lambert minn huwa favur. Maġġoranza ċara favur. U ngħaddu s l-kompromess A Ollu jdejkom jekk iġobkom maġġoranza wiesa din ukoll u naslu fl-aħħar minn għall-emenda tentigoni numru 3 minn huwa favur kontra maġġoranza ċara favur. Il-vota ħari fuq ir-rapport abbozz ta' opinjoni ta' Jean Lambert. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Il-votu huwa ċar issa 33 favur, 2 kontra Lebda stenzjoni. Nifirħu l-ġin. Proset. Naddula din l-aħbar tajba. Grazzi ħafna. Naslu issa rapport kaza fuq pjantazzjoni Ewropea għal konsumatur għal beneficju tal-atturi kollha. Is-sur Becker ħajtina l-introduzzjoni. Nibdew bil-kompromess A. Min huwa favur? Grazzi. Naddu issa l-emenda tlita. Min huwa favur. Grazzi, kontra. Jider li għaddit moċar, mejja nivverifikaw b'mod elettroniku. Nieħdu għos nagħmlu dan xek. Niftħu l-votazzjoni. Mm. Tajja pwis, jider li għaw nuqqas taqbil għadnet nifutaw fuq l-emenda tlieta u xek. Xin il-numru tal-kompromess jintervjeni kellim? Kompli president. Numru tlieta. Ħarsu tajjeb li namlu verifika elettronika xi kultant kun ideja tajba. Xi kultant minn tal anqas Emenda tlieta Milan Kabernoch. Votazzjoni magħluqa, il riżultat huwa 20 favur, 16 kontra, l-ebda astensjoni. per irnexxielu. Issa l-kollega Pupakis, emenda erba minn huwa favur. Maġġoranza ċara, grazzi. Emenda ħamsa, votazzjoni maqsuma. M'hemmx problemi, u L-ewwel parti. Min huwa favur. Grazzi. Maġġoranza ċara. It-tieni parti. Min huwa favur kontra. Naħseb li hawnhekk irridu nivverifikaw mod elettroniku. Nivvutaw mod elettroniku fuq tieni parti tal-emenda. Votazzjoni magħluqa. 19 favur, 17 kontra. Lebda astensjoni. Naddu l-kompromess B. Minn ħafna gruppi, minn huwa favur. Maġġoranza ċara, grazzi. 10 Pupakis, minn huwa favur. Maġġoranza ċara, grazie ħafna. Emenda 11, żewġ partijiet, l-ewwel parti. Rapporter kien Kozzolino. Maġġoranza ċara, grazzi, tieni parti. Stenna naqra. Hemm emenda orali wkoll mill-grupp tal-Alde. Ħadd kontra u xek. Min huwa favur it-tieni parti għal daqstant bl-emenda orali. Maġġoranza ċara, grazzi. Nirrakkomandaw għal daqstant li l-imsiħba soċjali, ecc. ecc. fej rilevanti. Min huwa favur, kontra, ħatmu huwa favur, jidher il-maġġoranza huma kontra. Fit-tieni parti, fuq dokumenti għaj jem miktub li l-ewwel parti ġiet adottata, ċaba, inti għandek mistoqsija? Ma kienx ċar ħafna, għax it-tieni parti kienet torbot flimkien ma l-emenda u nivvotajna fuqa u għalek memx nerġaw nivvotaw fuqa mill-ġdijt, diġa konna votajna għalija, u għalek naħseb li t-tini parti konna votajna favorija u konna votajna qabel, xorta wahda. d diġa ta' dottata, ma kienet id xej differenti fuq il-lista u għalek kerġajna votajna. Naddu l-emenda naġ, votazzjoni maqsuma mill-ġdijt, l-ewwel parti mill-Andrea Kozzolino, l-ewwel parti, minn ma favur. Kontra rridu nivvotaw b'mod elettroniku fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 16 kontra, żewġ astensjonijiet. It-tieni parti. Favur? Maġġoranza ċara favur. Taddi. Emenda 13, Costello, favur. Kontra. Għaddit. 14. Emenda bil-fom għonek mill-rapporter. Favur, grazzi. Maġġoranza ċara. Naddu għalhekk għall-emenda 15. Favur. Maġġoranza ċara, grazzi. Kompromess ċe. Grazzi. Maġġoranza ċara, dit. Emenda 20, favur. Maġġoranza ċara, Emenda 21, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti, favur, kontra, ftit voti kontra mela għaddiet, it-tieni parti, favur, kontra, vot elettroniku. Neverifika b'mod elettroniku fuq it-tieni parti. Votazzjoni magħluqa. 16 favur, 15 kontra, Addit. Kompromess de. Favur. Maġġoranza ċara. Grazzi. Issa. 24. Xsib ta' blok kemm mhum taħdem. 24 minn huwa favur. Grazzi. Maġġoranza ċara. 25. Favur. Tajjeb kontra. Maġġoranza ċara favur, xorta waħda. Emenda 26 Anzi, minn emenda 26 sa 31 nistgħu nivvotaw fuqhom kollha flimkien? 27 le. Nivvotaw wieħed wieħed aħjar. 26 favur. Grazzi, maġġoranza ċara. 27 favur. Grazzi, maġġoranza ċara. 28 favur. Kontra namlu verifika elettronika fuq 28. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 13 kontra, għaddiet. 29 favur. Kontra, verifika elettronika. Fuq 29. Verifika elettronika l-emenda 29. Votazzjoni maluqa. 19 favur, 13 kontra, 3 astenzjonijiet. Emenda 30. Maġġoranza kbira, grazzi. Emenda 31. Maġġoranza ċara, għaddit. U issa nivvotaw b'mod elettroniku għal vota ħari, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-riżultat huwa 34 favur, 2 kontra l-ebda astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter u nishtuqu lu fejqan ta' malajr David Kasa. Grazzi ħafna. Da kollox? Nishtiq nixbet l-attenzjoni għal fatt għal min wasal tard li hemm problemi tekniċi b'Harkin nerġgħu nifutaw għal dawn mod aktar tard. Tajab wisq, daw kollha li għandhom bżonn joħorġu biex imorru komitat ieħor jekk iġobkom oħorġu s-sala, il-votazzjoni lesta u s-senaddu għal affarijiet interessanti oħra. U minn mux jgħataw għal punt numru 12, ġifiri ikonna l lura fuq dan il-punt u naddu għal-punti 20 u 21 li ġew imres għal qoddim fl agenda minn ġdid għal dawk li ġew tard. Fredrik Dardan ndu l-mikrofonu għal żewġ rapporti u vera ħerqana nisimgħu x'għandek xtajdenna. Mela, President, grazzi. Naħseb ħan nitkellem darba biss fuq iż-żewġ rapporti f'daqqa. Jekk tippermettili. Aħna suppost ħan ikkonsidraw l-emendi, iżda nixtieq nispjega malajr malajr x'inhuwa l-qofol tal-abbozz ta' rapport tiegħi u ta' bilħaq anke l-emendi. Il-grupp tiegħi jemmen li l-proposti mhumiex xirqa iktar regolamentazzjoni mhux ser ittejjeb is-sikurtà, l-sikurezza u l-aċċessibilità. U mhux ser twassal naqis għall-ispejjeż tal-konsumatur. U għalhekk għandna qoddimna għażla għandna mmorru kontra il-proposta jew inkella għandna nippruvaw li ndajfu il-proposti. U ek id-deċidejna namlu fil-fat l-aħħar għażla permezz propju ta' l-emendi inizjali u mbagħad l-emendi addizzjonali biex bekk nużaw bisħieħ l-opportunitajiet li għanna biex nemendaw it-test. Fuq il-governanza. Lantana huwa li inħottu il-ħitan ċiniżi f'dawn strutturi. Aħna rridu innaqsu dik is-separazzjoni stretta li kien hemm. Fuq il-PSOs l-obbligazzjoni ta' servizz pubbliku għandna tliet settijiet ta' emendi li neħħu l-proposta tal-Kummissjoni ħallu fidejna l-autoritajiet nazzjonali. Jekk dan ma jkunx possibbli, allura ikun hemm naqqis kemm jista' jkun tal-limiti massimi u u kemm jista' jkun jew nipposponu id-data ta' dħul, data li tidħol fis-seħħ id-direttiva jew regolament. Fuq it-trasferiment ta' ħaddiema jekk ikun hemm kumpanija oħra li tieħu f'idejha l-kuntratti, imbagħad għandna dialogu imsaħħaħ, iċ-ċertifikazzjoni tal-ekwipaġġi, eh, il-ftuħ tas-suq dawn huma s-suġġetti ewlenin tal-emendi. Fuq il-governanza u il-PSO. Hemm konverġenza konsiderevoli mal-PPE fuq l-aspetti soċjali mbagħad dejjem ta' fuq idejn il-soċjalisti u l-ħodor li u dawn it-tip ta' emendi. Hemm ammont ta' diverġenza jekk mhux oppożizzjoni totali f'ċertu punti oħrajn. Naħseb li nista' nieqaf hawn qed naħdmu għal kompromessi biex nippruvaw kemm jista' jkun li dawn l-emendi bdew jagħmlu naqra sens. Grazzi ħafna. Hemm lista tal kelliema jgħid il-President, u s surbax minn Lussemburgu l-ewwel u mbagħad fil Benjen. Grazzi, Thomas, u grazzi, Sur President. Għandi simpatija għal dak li qal l-inna Fridrik Dardan fil-fatt iffaċċajna din l-azla li semmaw u għamel l-azla li kellu jagħmel u aħna fraħnilu li morru kontra dawn ir-regolamenti u direttiva ma kienet tkun ta' għajnuna meta nqisu x'inhu ma' ċirkostanzi. Il-linji tal-ferroviji fl-Ewropa għandhom bżonn li jerġgħu isibu saqajhom u jerġgħu ikunu jistgħu jaffaċċaw l-isfida. Fredrik semma il-ħitan Ċiniżi. Fil-Kumitat ta' Trasport jiena nibqa' ngħid darba wara l-oħra li ma jistax ikollok approċċ li jkun wieħed biss li applika l-linji tal-ferroviji kollha fl-Ewropa. Il-fatt huwa li hemm kulturi u drawid differenti, hemm ċirkastanzi differenti fir-reġuni u bliet u pajjiżi differenti u dan għandna nqisuh u d għajnejna. Dan ifisser li l-istati membri għandhom ikollhom biżejjed lok ta' manuvra biżejjed flessibilta sabiex bekk ikunu jistgħu ifaslu s-sistemi tal-linji tal-ferrovija tagħhom bl-aqwa mod possibbli fl-interess tal-passiġġieri tagħhom u l-ħaddiema tal-linji tal-ferroviji. Barra minn hekk aħna nixtiequ nevutaw il-pis amministrattiv Fil-qosor biex nwieġeb il-Frederik Tardan, aħna nixtiequ nifukaw ħafna fuq it-taħriġ u ċertifikazzjoni tal-ekwipaġġi. Naf illi xi wħud jaħsbu li l kondizjoniet tax-xogħol m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' sikurezza. Anzi, jiena naħseb li verament għandhom x'jaqsmu dawn l-affarijiet ma' xulxin u naħseb li għandna għalfejn nagħmlu aktar f'dan il-qasam. Fir-rigward li kumpanija tieħu fideja l-kuntratti flok kumpanija oħra, takeover, irrid ikun hemm protezzjoni addizzjonali għal ħaddiema li tmur lilin minn dak li qed toffri il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kull mamlet huwa li tħares lejn il-leġiżlazzjoni eżistenti u referi għaliha, iżda jiena naħseb li rridu morru lilin minn hekk. Jiena fiduċus li Frederik Dardan flimkien maħna u oħrajn ser ifassal kompromessi fl-interess tal-impjegati. Grazzi. Grazzi George. Issa fisem il-liberali Filip Benjen. Is-sur Filip de Bakker huwa shadow fuq dawn iż-żewġ dokumenti. Iżda huwa qed qiegħed imħabba tan-negozjati tat tenti għaliex huwa parti mill-Kumitat ta' Trasport. U nixtieq nisħaq li s-sur de Bakker u jien naqsmu fuq il-ħsibijiet u fuq ir-responsabiltajiet li għandna fuq il-pakket ferroviarju fil-Kumitat Tran u aħna tnaħdmu għalhekk fih fil-Kumitat Tawlini. it li aħna ressaqna bosta emendi fuq il-ftuħ tas-suq nħossu li huwa neċessarju li s-suq ferroviarju Ewropew jiżviluppa sal-potenzjal kollu tiegħu. Irridu nħarsu biex naraw x'nistgħu niksbu biex ikun hemm din il-bidla fil-mentalità. U għalhekk aħna qed naħdmu fuq bażi li tkun msejsa fuq evidenza biex bekk ikun hemm din il-bidla fil-mezzi ta' trasport. U din irrid tkun ibbażata fuq evidenza. Il-kollega jaħseb li l-ftuħ tas suq ma jwassalx għas social dumping ma ġaraxek fl eżempju li għandna jekk inħarsu lejn id-dejta mir-Renju Unit u l-Iżvezja li huma żewġ pajjiżi li fetħu s-suq tagħhom f'stadju l-aktar bikri, rajna li dawn huma l-unika żewġ pajjiżi fejn is-suq tal-ferroviji kiber f'dan il-perjodu. Fir-Renju Unit saħan rdoppja U naħseb li din hija eżempju tajjeb li nħarsu lejh. Dawn il-pajjiżi ma batawx minn suq tax-xogħol batut fis-settur tal-ferroviji, anzi kien hemm żieda fil-pagi, possibiltajiet żdiedu u anke l-livell ta' impigi żdied. Is-suq tal-ferroviji bħalissa fl-Unjoni Ewropea mhux qed jaħdem tajjeb u għalhekk jekk niddefendu l-status quo dan mhux se jkun ta' għajnuna għas-swieq laqqa xejn, anzi ħadd tkun qisha sistema ta' Eh, fej dak li jkun jenala fuq oċortu u għalek insibu diffikultajiet jekk irridu konna zona unika ferroviarja Ewropea. Aħna rridu ntejbu din is-sistema l-monopoli tal-istat mhux qed waslu għal sodisfazzjon tal-klijenti tagħhom u għalhekk din hija priorità għalina. Il-kollega jemnen li li niftħu il-drittijiet ta' ċess għandha tkun ir-regoli. Anki fuq il-PSOs, l-obligi ta' servizz pubbliku, ħadmet tajjeb nużawa fir-Renju Unit anki rotot fuq distanzi twal tal-ferroviji tagħna u kienet ta' suċċess. U rajna bħala riżultat ta' dan il-frekwenza ta' servizzi tiżdied mod esponenzjali. Aħjar li nimxu fuq il- oti tal-offerti ehm, mod mandatorju ma jistax ikun hemm eċċezzjonijiet. Huwa ressa emendi flimkien miegħi biex jiċċara dan il-punt l-iskeda ta' ħin li ġiet stabilita minn naħta l-Kummissjoni għandha tinżamm u tkun tkun iktar stretti għaliex iktar domini wassal għan-noqqas ta' effiċjenza fis-suq ferroviarju. Filip għal ukoll li ressa emenda biex ikun hemm servizz ta' servizz minimu meta jkun hemm strajk u jkun hemm is-servizz immexxija mill-PSO. Dan għandu jwassal għal garanziji għal passiġġiera meta jivvjaġġaw bil-ferroviji. Irid ikun hemm regoli wkoll għall impjegati tal-ferroviji. Ir-raba pakket ferrovjarju ħalli regoli kif huma u dan jimxi id fit mal-negori nazzjonali fuq standard soċjali. Hemm iżida tal leġiżlazzjoni soċjali għalhekk is-suq ferroviarju Ewropew ma jkunx japplika aħtar. Rrid ikun hemm rabta bejn il-manager tal-ferroviji u l-kumpaniji differenti biex ikun hemm l-aqwa livell indaqs għall-kumpaniji u bekk ma jkunx hemm flussi finanzjarji jintilfu, bekk ikun hemm iktar sodisfazzjon fil-servizz min naħa tal-konsumaturi u nilħu l-anijiet tagħna. Per rigward it-test tal-bilanċ ekonomiku, nimmen li dan it-test għandu jiġi inkluż anki għal kumpaniji li għadhom kemm jibdew u servizzi pubbliċi oħrajn fejn diġà hemm fornitur ta' servizz provdut. Dan ifisser li servizzi nazzjonali jkollu biżejjed ħarsin. Il-kollega jemmen li jista' jiddiskuti iktar qoddim dawn l-emendi flimkien ma' shadows. Grazzi. Grazzi. Issa fissam il-ħodur Elizabeth Schroeder li hija shadow. Nkjoġbaħ. Iva, ekku, jena ressaqt sensiela ta' emendi u naprezza. jekk ir-rapporter jgħid x'jaħseb lill-grupp tagħna. X'jaħseb fuqhom importanti għalina nkunu nafu. Qed nitkellem dwar l-emendi fuq li naqsmu l-infrastruttura mill-operaturi. Hemmhekk ifukajna fuq il-kompeti tal-kumitat tagħna u l-kwistjoni dwar kif nindirizzaw il-ħaddiema. Huwa ovju li dan huwa pakkett komplikat kull xorta ta' effetti sekondari fuq l-istati membri Madana kollu ma rriġ nalqu għajnejna d-dim eh, li settur ikun aktar Ewropew. Aħna rridu nkunu ċerti li ikunem hemm standards minimi ta' impjegabilità għal ħaddiema. Fuq taħriġ u ċertifikazzjoni kif għal surbax nista' naqbel ma' bosta mill-qal Iżda anke fir rigward il-bidla strutturali importanti li l-impjegati igawdu minn xi grad ta' protezzjoni. Il-ħiliet fenomenali u l-esperjenza tal-ħaddiema tagħna fil-qasam tal-ferroviji ma nistax intuhom il-ġemp. Qed nindirizzaw speċjalisti ta' vera hawnhekk b'esperjenza straordinarja Jekk taqsam il-gruppi ta' ħidma mill-operaturi skont kif qed tipproponi l-Kummissjoni, allura din tkun aħbar ħażina ħafna biex inżommu dan l esperjenza li għanna, dawn il-ħiliet li għanna fl-Europa. U għalek resaqna l-emendi tagħna u nixtieq nisma' mir-rapporter x'inhi l-fema tiegħu fuqhom. Issa, fuq it-tieni dokument jiena naħseb li Dan mhux il-moment propizju li ndaħluh dan il-punt. Aħna qed naraw ftuħ fil-trasport pubbliku lokali fl-Ewropa. Għanna dmir fil-rigward is-servizzi ta' interess ġenerali. Jina ċert li l-Belġu u Lussemburgu per eżempju ma tantx interessom, imma għanna xi reġuni imbeda għanna postijiet iżolati fl-Ewropa u hemm nies hemmhekk li nuha jekk trid jippreferu jieħdu eh, ferrovija jew karozza tal-linja anke fil-għaxija jixtieq ikollhom dan is-servizz. Dari, meta kien hemm l-ewwel tip ta' ftuħ aħna fil-Parlament għedna li ridna niżguraw li inżommu ma' responsabiltajiet tagħna fuq is-servizzi ta' interess ġenerali, speċjalment għal dawn iż-żoni l-aktar imbeda per eżempju bħal eh, widin tal-Alpi. Aħna rridu li nżommu dawn il-konnessjonijiet ta' trasport għal-jom. Wasanna biex naslu għal regoli separati li issa il-Kommissjoni qabdet u ħasret mill-lejla n-nar. Jina kontra dan u jina ressa emendi biex nisħaq fuq is-servizzi ta' interess ġenerali mill-ġdid. Il-Kumitat Tran qed jgħid li għandu jkun possibbli li wieħed jivvjaġġa minn post għal ieħor fl-Ewropa permezz ta' biljett wieħed. Jien m'għandi l-ebda oġġezzjoni biex ikun hemm ehm, biljetti, ħrusta biljetti armonizzat, integrat, bil-permess ta' ticketing, imma nafu kemm huwa diffiċli li jkun hemm ticketing integrat bejn żewġ pajjiżi ġirien. Għaliex jista' jkollok xenarji differenti. Jista' jkollok trasport ta' densità għolja f'belt. Imbagħad fiż-żoni rurali dawn ikunu mbeda ikunu fis-sobborgi ta' dawn il-belt, imma ħafna nies ikollu jridu jivvjaġġaw minn post tal ieħor kemm il-belt kif ukoll fiż-żoni rurali. Għal daqstant irridu nżommu f'moħħna il-konsiderazzjonijiet soċjali, il-trasport pubbliku m'għandux ikun daqshekk għali li jkun japplika l-but ta' min għandu l-flus biss, minn għani, irrid ikun hemm konnessjonijiet bażiċi ta' trasport minn tal-inqas l-iktar minimu li nistgħu nagħmlu huwa fil-ħodu u fil-għaxija tard, mhux meta jkun hemm il-ġranet ta' ħidma biss, meta jkun hemm is-suq pereżempju, allura jiena ressaqt l-emendi propju għalhekk. Din hija kwistjoni li tinteressani ħafna u jiena nemmen li rridu nżommu dawn l-istrutturi li jaqdu l-interess ta' ċittadini tagħna u nixtieq nisma' minn il-rapporter u interessata nisma' minn għandu. Grazzi. Kif tisjimman Grazzi, Elizabeth, kummissjoni hemm xi ħadd jirrappreżenta? Iva sur President. X'ismek jekk jogħġbok? Għanna bżonn ismek għal minuti. Rijwa. Li jeġwa u għad jisem. Grazzi President. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal ħidma l wetta fuq dawn iż-żewġ proposti. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-membri tal-Komitat illi poġġew l-emendi. Dawn iż-żewġ fajz li għanna huma estremament importanti, essenzjali għas-settur tal-ferrovija għal kumpaniji ferrovjari, kif ukoll għall istruttura l funzjonament ta' swiq reġjonali. Qabel ma nikkommenta fuq l-emendi sinifikanti li ġew prezentati, il-ewwel nixtieq ngħid xi ħaġa fuq id-dimensjoni soċjali ta' dan kollu ta' il proposta tal-proposti. Dak li kummissjoni qed fittex li twettaq huwa li s-saħħaħ il-kwalità tas-servizzi ferroviari li ttejjeb is-servizzi fil- f'termini kwalitativi kwantitativi huwa ċar li dan jeħtieġ li jsir bl-ikbar rispett ta' drittijiet tal-ħaddiema f'dan is-settur. Leġislazzjoni Ewropea diġà qed toffri protezzjoni lil ħaddiema, speċjalment il-regolament 1370 tal-2007 li jikopri drittijiet tal-ħaddiema li jkunu trasferiti f'xenarju tal-operatur. Hemm ħafna regoli u regolamenti li jipproteġu l-ħaddiema fuq livell meta qed nitkellmu fuq arranġamenti ta' bargaining Nixtieq insemmi wkoll illi fl-istati membri li fetħu s-swieq tagħhom il-kompetizzjoni, speċjalment ir-Renju Unitu l-Iżvezja, ma kienx hemm telf ta' impjiegi, għal kontrarju kien hemm żieda fin-numru ta' impi, ta' ħaddiema fil-qasam ferroviarju kif diġà issemma biex nagħlaq fuq dal-punt il-Kummissjoni temmen illi ftuħ fis-suq m'għandux jidher bħala spettru imma għal kontrarju u opportunità i opportunità għal tkabbir fil impiegi fuq kollox fuq il-regolament 1370 tal-2007 fuq il-servizz pubbliku hemm ħafna emmendi il l-Kummissjoni ma tistax taqbel magħhom. Il-Kummissjoni temmen illi kontratti ta' sfis servizz pubbliku permezz ta' tendering titkun in-norma. Kien hemm studju tal-impatt misjub li sab eh, eh, titjib f'dak li għandu xasamma 20-30% mhuwiex eh, dak li għamlet il komissjoni dak li għamil naħna u għalli naraw xieġri fil-verità fil stati membri, specialment il-Germania. Apparti il kwissjoni kwistjoni ta' prokura pubblika u essenzjali li jkun hemm trasparenza fl-użu ta' fondi pubbliċi xiri pubbliku jrid ikollu miegħu trasparenza mill-iktar u hemm raġuni għaliex il-ferro ma hemm nebda raġuni għaliex il-fer il-qasam ferroviarju għandu jkun b'xi mod differenti. Allura, kull emenda li tipprova iddajjef il-proposta tal-Kummissjoni mhijiex ideja tajba qed jgħid il-kelliem. L-awtoritajiet kompetenti u l-intraprizi konċernati jridu għandhom bżonn żmien <clears throat> biex jadattaw ruhom allura perjodu ta' tranzizzjoni hemm bżonn li jkun hemm u allura l-2017 bħala data eh, hemm l 2017 kif imħabbra u mażula mill-Kummissjoni. L-2029 mhijiex xi ħaġa li l komissjoni tista' taqbel magħha. Laqqas il-Kummissjoni tista' taqbel awards diretti eh, għal perjodu ta' 15 il-sena u fl-2004 40. għandu dwar vallur iktar baxx ta' kontratti li jistajuna ta' il-Komissjoni qed tipproponi 5 e, miljun euro bħala de minimis rate. 75 miljun euro għal perjodu ta' 5 snin huwa għabizzejiet u m'hemmx ħtieġa li nżidu dan għal 10 miljuni bħala threshold. Issa l-infrastruttura li tkun separata mid-dispożizzjoni ta' servizzi l-Kummissjoni temmen li operaturi ġodda dawk li jidħlu fis-settur għall-ewwel darba m'għandhomx jiġu diskriminati. M'għandux ikun hemm benefiċċji speċjali għall-operaturi il-Kummissjoni qed tipproponi proponi Eh, separazzjoni li xorta jippermetti strutturi integrati sakemm ċerti regoli jiġu rispettati. Issa, biex nalaq, jgħid il-kellima għal-Komissjoni. Entre les contrats de service public et... Kif għal il-rapporter, hemm bżonn bilanċ bejn servizzi kommerċjali u servizz u kontratti ta' servizzi pubbliċi bejn żewġ tipi ta' kontratti. il leġislazzjoni allura għandu jkollha sensiela ta' kriterji dettaljati u l-Kommissjoni mandiġ problema kbira b'dawn il-miżuri, imma ma tħoss li hemm il-ħtieġa li jew f'waqtu li ndaħlu daw il-kriteri fit-test leġislattiv. Il-Kummissjoni diġà għandha mandat fil-kuntest tar-rikas tar-reviżjoni tal-ewwel pakkett ferroviarju u dak li fil-fatt li tagħmel dawn u kienu l-punti illi jiena xtaqt li nisħaq fuqhom bittama illi nistaw nejnu l-rapporter u oħrajn fil-formulazzjoni ta' dan ir-rapport il kommissjoni tibqa għad dispożizzjoni tagħkom jekk intom jkollkom bżonn iktar informazzjoni addizzjonali. Grazzi ħafna, itati President. Grazzi l-Kummissjoni wissa r-rapporter Frederik Derda. Hemm ħafna mistoqsijiet u allura ħafna tweġibiet. Grazzi President nishtiq nirringrazzja l-gruppi politiċi differenti, shadows għal kontribuzzjoni li għamlu, l-emendi li prezentaw, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-kollegi li tkellmu dal-ħodu u anka l-Komissjoni, ovvjament. Ikolli ngħid illi ħadd verament ma sorprendini tal ħodu dak li qalu il-kollegi kien mistenni. <clears throat> mill-mod kif kif huma prezentaw u kitbu l-emendi tagħhom. Qed nara ċertu ammont ta' konverġenza mal-PPP u fil-fatt mal-ħodor. L-emendi ippreżentati mill-grupp mil tal-ħodor li b'mod ġenerali jaqblu mal-filosofija tiegħi jiena ħanatikom reazzjoni dettaljata minn ħatijaj fil-jiem li ġejjin huwa ċar ħafna illi l-grupp liberali bħala approċċ huma diametrikament opposti għal tan għal dijatana, Avolja lan huwa l istess Huma iridu Eh, isaxħu l impiegi irrejġu e, għajmu fuq saħi settur ferroviarju, is-sigurtà hija element importanti. Kif inu koll l-accessibilità. Speċjalment fuq linji ferroviarji li ma tantx jintużaw u li jkunu f'pajji f'reġuni remoti ħafna maqtuwajn kif intqal. Allura għanna ħafna nijiet inkomuni imma jider illi għanna mixjien minn modijiet differenti fl-imkien. U għacċar ħafna li jem bżon ta' diskussjoni u jena nħaris il-qoddim biex e, nisma dak li għandkom tajdu intom u kif edna fuq kif aħna nippreparaw ruħna għal preparazzjoni ta' kompromessi naħseb li hemm ħafna ċans biex aħna nitkellmu flimkien. Grazzi Fredrik qed President, l-iskadenza hija hekk. 14 ta' Novembru niddiskutu l-kompromessi u nivvutaw fuqhom. Umbat, hemm vot fis-6 ta' Novembru u dan umbat jidher jider u il-plenarja fi frar. Eh, eh, dan eh, ħadd ħajkun punt importanti ah, interessanti issa. Għan nitkellmu fuq punt 14 tal-agenda fuq id-dimensjoni soċjali tal-IMU. Rapporters minn Vilnius. Imma ma nafx jena jekk hemm xi ħadd li jixtieq jiddiskuti dan fl-assenza ta', mm, ta Sinjura Perez. Mela, tajjeb inti fil-lista. Mela, ħanamlu din il-lista. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Issa aħna wasalna fil-moment fejn nistgħu nitkellmu xi ftit fuq fu il-mistoqsijiet u l-kwistjonijiet li tqajmu fil-votazzjoni. Meta l-komunikazzjoni tal-Komissjoni ġiet publikata, aħna konna kuntenti biha. L-ewwel qabel kollox aħna għamilna dan li għax ħsibna li hemm ħtieġa ġenwina, ħtieġa ta' vera. Illi meta nkunu qed nib, nibnu li hemm jew u nibnu il-regolamenti aħna rridu rridna li konna informazzjoni dettaljati ħafna fuq l-impatt soċjali e, e, ta' dan. Allura aħna rridna li konna dimensjoni soċjali għal din li jemju u aħna żgur li aħna nappoġġjaw dan, nappoġġjaw din l-ideja. U nħossu li hija ideja tajba li jkollna dan l-ekim sejħ scoreboard u dan fil-fatt jidher fil-komunikazzjoni tal komissjoni imma verament aħna nitkellmu fuq possibilità strumentali li, li kolna eh, stampa ktar ċara u dettaljata ta' xetiġi, maħna kontrarju l-istabilizzazzjoni automatika u konklużjoni li jinġibdu minn dan. Kif fil-fat proġettat fil-dokumenti li aħna nħossu illi politika soċjali f'dak li għandu xaqsam jippermetti għal ftit għal azzjoni Ewropea ma tantx hemm lok fejn tista' tiċċaqlaq. U allura huwa tajjeb għalina li għandna nħarsu lejn il-limiti legali u jkollna analiza ta' daw kollha biex nassiguraw ruhom li jkun hemm il-linji gwida kif suppost u jkun hemm gwida u jekk ikollna inħarsu lej dawn il-gwidi u inklużjoni indikaturi għall inklużjoni soċjali naħseb ikun tajjeb eh, u bżon just li jkollna analiżi iktar eżatta fuq il-figuri għax ta' żgur li jgħin l-istati membri u natuhom iktar eh, opportunità u dija tajba ma ma rridux li jkollna xi konklużjonijiet awtomatiċi għabbażi tal- l-analizi soċjali kif, kif tradizzjonali eh, f'kampijiet oħra tal-politika. Allura, dawn il-kompetenzi fuq naħa waħda, kompetenzi Ewropej u kompetenzi nazzjonali fuq naħa l-oħra. Allura fit-test aħna naqat ta' problemi u fuq numru ta' frontijiet aħna nixtiequ illi inneħħu ċerti punti, nibdlu ċerti punti, et bħalissa edha et inħares lejn il-dokument li għandu qoddimi etjat il-kellim u inħoss li jkun hemm opportunità għalina illi aħna naslu għal permettuli, ippermettuli ah sibta. Nista' nidħol fiktar dettalji, per eżempju rridu nħassru F, I, U, P, E, R, S, rridu nħassru X, rridu neħu parti minn numru 2, eccetera, eccetera allura għandna fil-qafas ta' kontribut e, e, fil-qosor jien ma nistax nidħol f'kull dettal minimu imma b'mod ġenerali għanna nħossu illi illi għandna nwieġbu għal komunikazzjoni tal komissjoni li aħna nirrispettaw ix-xewqa min-naħa tal-Istati membri għal kompetenzi tagħhom illi ma jittieħdulhomx meta niġu għal politika soċjali għanna rridu nirrispettaw it-trattati bażiċi. U tafu intom aħna din nitkellmu fuq li qegħdin nibnu fuq ċertu argumenti u strateġija kritika u li l-Parlament għandu kollu ir-rwol tiegħu x'jaqdi u naħdmu flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill u aħna rridu naraw irridu ngħidu dak li għandna ngħidu u dak li rridu u rridu naraw xirridu fit-test. Imma ovvjament aħna għandna rrieda kbira li npoġġu bil-qeda biex għanna naslu għal ma' kollegi kollha tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il-kollega li jmiss fis semi soċjalisti. Grazzi, President. Mela, dan huwa moment importanti ħafna fid-diskussjoni politika f'dan l-Unjoni Ewropea huwa fit-tmiem wasal fit-tmiem il-mandat tagħna u iħares qed jipprevedi kapitlu ġdid u konna il-kuraġġ li kollna is-saħħa biex nimxu l-qudiem mhux biex noqogħdu nħarsu l-qudiem kif ġeneralment jiġri għaliex dak li qed jiġri bħalissa huwa li arkitettura ġdida tiġi deċiża għal-futur u dak li qegħdin niddiskutu issa u dak li qed tipproponi l-Kummissjoni avolja sar b'mod daqxej dajjef huwa illi ma nix ninsew dimensjoni soċjali f'din l-istruttura. Li hemm ju jrid kollha dimensjoni soċjali illi bħalissa ma teżistix. Hemm id-deficit, hemm id-dejn, hemm il-ħtieġa ta' kooperazzjoni u l-kooperazzjoni f'din il-ħidma u disturbi mikroekonomiċi ma l-agenda kollha kemmi manda lebda osservazzjoni dwar x'qed jiġri fiċ-ċittadini, x'qed jiġri fid-dinja tax-xogħol, tal-impjiegi u xemm mal-orizzont da kollu sparixxa permezz minħabba l-kriżi li qegħdin fiha bħalissa għamilna wedjiet fiħdan il-Kunsill u anka saru wedjiet minna tal-President Barroso u flaħ u dak li rridu nejdu tal-Komitat issa huwa li aħna kontenti b'dan il għaliex dan dinja talba fuq medda ta' żmien twil. Mhijiex sempliċement maħniex qegħdin fuq id-difiża, aħna qegħdin fuq l-offiża fil-fuq qegħdin b'mod attiv u mhux b'mod e, bil-kontra. U għalhekk illi jekk jogħġobkom ippermettu li e, biex infakkar lil kollegi b'mod pożittiv li qed nivvotaw fuq xi ħaġa li l-kunz li fil-kunsil mhix qed tiġi diskussa, jiġifieri hemm il-possibilità li l-kunsil iwieġeb għal din id-diskussjoni li jrid ikun wieħed loġiku bejn li għandu jisir bejn it tliet istituzzjonijiet u l-isturu rrid nerġa' ngħidlu li hija kontradizzjoni in terminis li meta qed nitkellmu fuq nitkellmu fuq il-parlamenti nazzjonali fis stati membri li għatna ivvutajna biex ma nisimgħux il-Kunsill. Ġifieri l-opinjonijiet tal-Kunsill dwar il-futur tal-pilastru soċjali. Qegħdin nippruvaw fis-sijat li ġejjin illi nistidnuhom b'mod informali imma li l-in minn hekk ejja niddiskutu issa fuq ir-riżoluzzjoni u l-kwistjoni proċedurali li ndiskutu u li ndibattitu fuq tliet livelli differenti illa għaliex jidher li huwa assurt li jkollna diskussjoni fuq il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fl-assenza tal-Istati membri u l-Kunsill. Dak li għadna eh, kif maċċettajniex ftit minuti ilu. U nittamaw li naslu biex konna soluzzjoni dwar dan forsi konna xi divergenzi fl-opinjonijiet fuq xanda tkun, fuq xandu jkun il-pilastru soċjali, imma naħseb u ġust ngħidu li fisem l snds aħna kontenti b'din il-komunikazzjoni tal-Komissjoni għax fl-aħħar għandna xi ħaġa li nistgħu eh, indaħlu snina fiha u naħdmu fuqha xi ħaġa li twassalna biex aħna noħolqu l-aspett soċjali fis-semestru Ewropew u fl-istess livell tal-indikatura mikroekonomiċi. U għana se nipproponu emendi għal riżoluzzjoni biex insaħħu xi affarijiet li huma diġà msemmijin hawnhekk. Frankament naħseb huwa pjuttost importanti ngħidu illi l-Kommissjoni bażikament qed toffrilna kwistjoni waħda li huwa waħda neċessarja iġifri li jkollna l imsejjaħ scoreboard, li jkollna l-indikaturi illi jamluwa possibli għalina li aħna nimonitorjaw l isbilanċi soċjali li jeżistu. Dinja waħda mill-iktar affarijiet importanti li aħna nħarsu lej il-mera xi kultant. Ma nix sempliċement imma nħarsu lej il-mera, imma aħna nħarsu lej il-mera, il-mera biex nikkoreġu l-problemi. Uwa għanna ħames elementi importanti fil komunikazzjoni memm elementi oħrajn li huma neqsin. Aħna ħan prezentaw ċerti emendi għad risoluzzjoni biex insaqquha biex aħna bekk man e, biex aħna maħna ma ninjorawx ċerti għafajt bħal pereżempju mortalitat infantili, u bħal per eżempju jekk hemm seħa backholes li għedin jidru fid-dimensjoni soċjali fl-Ewropa. Mhux biss li jkollna analiżi tajba, imma għandna bżonn triq twila x'ngħaddu biex naraw x'elementi waslu għal politiki li jantiċipaw u li jikkoreġu problemi. Bl-istess mod kif dawn l sbilanċi eh, eh, deru fuq il-front mikroekonomiku. Aħna rrid ikollna serje ta' ħiliet il jamnuha possibbli għalina li nanticipaw il-problemi u nkunu kapaċi nsolvuhom. Din hija xi ħaġa li nieqsa fil-komunikazzjoni tal-Komissjoni. U rridu naħdmu flimkien mal-Komissjoni u l-Kunsill u nindunaw il-bilanċi soċjali għandhom ruol importanti u għandhom effett kbir fuq il-krizi ekonomika li nkunu għaddejjin minna u fuqhom hija ibbażata il-kriżi ekonomika l-euro s kien kienet setmut kważi naħabba zbilanċi fost l-istati membri u għan possibli li nibnu su intern sħiħ fuq din l inegwaljanza u għan possibli li nibnu su intern fuq daqshekk diverġenza fost l-istati membri u fost l-ekonomiji tagħhom. Aħna ma nistgħux nibnu hawnhekk mingħajr ma jkollna suq tax-xogħol b'saħħtu. U mingħajr ma jkollna swieq ekonomiċi li jżommu daw li jibqgħu jkunu differenti minn xulxin aħna irridu nisqu fuq l-importanza ta' dan kollu għax inkella ħanibdew insibu li għad kifatna għaddejjin bħalissa iġifiri ma jkollniex ma nistax ikollna munita unika minna mela ma jkollna eh, politika ekonomika li tkun armonizzata. Fis-snin ġejjin ħanindunaw illi ma jistax ikollna tip ta' din il-politika armonizzata minna ma jkollna politika soċjali li tkun armonizzata għax dan huwa impossibbli aħna naraw Eh, politika li joħorġu mill-Kunsill, pereżempju qed nitkellmu fuq eh, nuqqas tampjeki fost iż-żgħażagħ diżokkupazzjoni. Umbat għanna differenza bejn l-Stati membri għedin fil-periferija tal-Unjoni u dawk li għedin fil-qalba. Il-pajizi fuq il-periferija tal-Europa mux se jaqblu biex sempliciment nibnu biex kollox kolkat biex e, ir rikkezza tmur fuq il-pajjiżi taċ-ċentru mill-periferija għal ċentru din mhijiex ħaġa tajba. Ma jistax ikollna rimedju, rimedji li ma jieħdux in konsiderazzjoni l-problemi u differenz u divergenzi fost l istati membri u it-territorji. Jien naħseb il-kollega tiegħi ma kellux viżjoni e, e, miftuħa ħafna u meta nitkellmu fuq l-emendi jindi nista' nifhimha. Jiena għal darbohra nek li dim mhix propaganda soċjalista di m'għandix samma l elezzjonijiet U xuħut minna għazbis ħajkunu kandidati għas-sena d djela Qed nitkellmu fuq il-futur għal miljuni ta' e, bnedmin fl-Ewropa, zaza u mhumiex, jekk aħna nkomplu nagħmlu l-istess żbalji, allura dimix ħaġa li għanna namlu. Jew aħna rridu nsalvaw il-politika soċjali fl-Ewropa. L-emendi tagħna fl-emendi tagħna qed nippruvaw nkunu kostruttivi u ħanibatuhom il-kollegi tagħna u dan huwa sforz li jimxi marrieda li aħna l-koll għanna biex noħorġu mill-kriżi u, u biex konna Ewropa ħjar, grazzi. Grazzi ħafna Alejandro. Iva naf jiena nista' nifhem il-punt tiegħek aħna qed nadmu fuq suġġetti li huma ferm sensittivi. Dan huwa punt eh, vera serju u eh, u forsi l-oħrajn il-punti l-oħra nistgħu eh, matan natuwa minn azmin pers li ma tanx fadal ħafna żmien għad dispożizzjoni tagħna benjen iva mhux ħandum jena. Trid tafas il-bottuna. Mela, il-Shadow uh, Philip de Backer qed uh, jirringrasta ir rapporte għal ħidma tagħha imma naħseb um, tafu li aħna se jkollna u għanna diffikultajiet b'din il-proposta. Ma naqblux ma l-stabilizers automatiċi laqas ma napoġaw aħna li jindbdew il-miżuri ta' attivazzjoni u għanna problemi bil-permessi o ORTUO u u aħna se nres u emendi fuq il um, paragrafi 1.2.16 u aħna naħsbu li l-indikaturi soċjali għandam rwol vera importanti sabiex ġifiri jimxu it fit ma l-indikaturi ekonomiċi imma aħna għadna xettiċi dwar il-fat li l-indikaturi ekonomiċi u soċjali aħna mpoġġuhom fuq l-istess skobot fil-fema tiegħi imma tagħmilx sens fuq livell internet għali, għax inti tista' toħroġ taħlita ta' affarijiet u mbagħad sa tagħmel inti b'dan ir-riżultat aħħari din l-ideja li kolna skobo dimħallat jew mħalta naħseb din l-ideja ma tagħmilx sens. Rrid ikollna skobod għall l-indikaturi ekonomiċi u skobod għall aspetti soċjali, l-indikaturi soċjali skobod li nistaw nafdaw nifmuwa u mbagħad jekk tistgħu tagħmlu dan mela dana wala mod kif nistaw nimxu l-qoddim. Filip, mela ħerqana diskussjoni li se jisseħk li se fil-ġumat li ġejjin u kol ħerqan li ħajkompli jaħdem fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna fil. U issa nistaw naddu għal-ħodor wara il-liberali għalek. Elizabeth, forsi tista' tintervjeni. Forsi mela nista' nagħmel affarijiet iktar ċari hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew aħna tnaqblu li qed nippruvaw mela insibu soluzzjoni mhux qed ngħidu li qed nixtiequ nieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. li qed nitkellmu dwar il-politika monetarja li ħassir fuq livell nazzjonali, ġifiri, mhux il- l-affarijiet kollha li jiġu deċizi hemmhekk qed jiġu deċizi fuq livell Ewropew. Nixtiequ li kolna kontra bilanċ għalhekk Alejandro aħna ma nixtiequx li l-affarijiet issa jmorru għall-ar jina ġeja minn pajis sinjur u l-fat li jett il-bulejn naħa wahda dina mhix xi ħaġa pożittiva u l-ħodor jaħsbu li dan l-istrument tal-bilanċ awtomatiku vera vitali u eh, dan l-istrument mhux inkluż fil- dokument tal-Kommissjoni u dan huwa żballet nitkellmu dwar strumenti makroekonomiċi li qed jagħmluha possibbli l-Unjoni Ewropea fid-diversità tagħha li tkun Unjoni. Waħna qed naraw li dak li għanna bħalissa mhux biżejjed u dinja problema aħna mux għetna l diskrepanza, għet n-wessaw ġifiri dawk il-senjuri u il-fqar iktar distanza bejnietom. Aħna rridu nkomplu naħdmu sabiex u din il-diskrepanza, din il-qabza u irridu noqogħdu attenti li ma nispiċċawx bi rati ta' għat li huma vera u lin f'dawk ir-reġuni li huma l-ifqar reġuni fl-Unjoni. Irridu noqogħdu attenti kulħadd jista' jieħdu l-benefiċċji mill-Unjoni u um, għalhekk teżisti l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni għalhekk qed infasslu rezoluzzjoni. Rridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar il-governanza ekonomika ovvjament għandna Setat ċari nafu xinu ma l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, nafu xinu ma l-kompetenzi tal-Istati membri u nafu koll li għanna l-metodi sabiex namlu xie affarijiet possibli mela qed nitkellmu dwar il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fejn l-istati membri qed jieħdu jieħdu deċiżjoni dwar l-scoreboard dwar il-kriterji differenti għalhekk li nistgħu nagħmlu biss huwa li nagħmlu progress għabbażi ta' dawn l-affarijiet imma jekk aħna se nresqu dawn il-proposti se npoġuhom fuq l-aġenda politika sabiex naċertaw li jkunu fuq l-aġenda tal-Kunsill stalina li nagħmluhom dawn l-affarijiet għamilna l-istess ħaġa bil-garanzija zazax għax mhux qed nitkellmu dwar xim leġislazzjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea le deċiżjoni tal-Istati membri li jaqgħu taħt il-qafas tal-metodu ta' koordinazzjoni il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni u jekk aħna se naħdmu hawnhekk se nagħmlu ħafna progress fil-pajjiżi kollha, ġifiri din il-ħaġa vera ħad tkun utli għal dawk il-pajjiżi li qed liktar l-iktar minn din il-kriżi għax ma xu ma joħorġu minn din il-kriżi weħedhom. Ħad tkun vera utli għal l-Ewropa kollha kemm jgħidan l-uniku mod kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna Elizabeth. Mela, Jiena mhux ħana mill kontribuzzjoni tiegħi minħabba limitazzjonijiet ta' ħin, issa nixtieq dil mikrofonu il ċabi eh, nixtieq tolbok għalli zom fil-qosor, grazzi ħafna President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid lil Alejandro li iva aħna lesti li nippruvaw nsibu soluzzjoni vizavi l-Konsil. Il-problema tana li nixi ikollna dan l-iskambju ta' femjiet fuq din il-bazi, iva nistaw nres u kwestjonijiet fejna fuq tweġibiet ma dina ma tagħmilx sens u minħabba l-parametri legali hemm xi mistoqsijiet li tweġiba tkun waħda biss aħna Iva t nevvaċinaw dawn l-elezzjonijiet jina ma nishtiqx nikkundanna l-soċjalisti kulħadd qed jipprova jagħmel l-użu sieħ tal-opportunitajiet tagħhom qed inħejju ruħna l-kampanja imma ma nishtiqx li nihdu sem maħna f'din ħaġa partikolari. U jekk ħanitkellmu dwar il-ġlida kontra l-faqar, qed nitkellmu dwar jum dinji għal ġlida kontra l-faqar, l-approċċ irid ikun wieħed serju, approċċ li qed nihdu hawnhekk jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea għanda strumenti, iva, limitazzjoni tal-istrumenti ma jeżistu għet nitkenmu dwar diskrepanza bejn reġuni fejn hemm differenzi kbar għanna l-fondi ta' kozjoni dawk ta' strutturali u kol imma nafu li hemm ftit flus eh, disponibli, budget ta' xi eh, wieħed eh, fil-mija mhux biżejjed sabiex insolvu l-problemi, iva nistaw ntejbu il-koordinazzjoni, il-budget jistajjena noħarġu bi analizi aħjar, imma jekk uh, intkom ħatħarsu lejn dak li jirna xilna niksbu bħala esperjenza u għalfin, ma nasibx li nistaw nsolvu l-affarijiet aħna u mux l-istati membri. Aħna se nieħdu l l-Unjoni Ewropeja fil-qasam tal-politika soċjali tista' eh, iva ta' tisoluzzjonijiet imma jiena nixtieq ngħid li le ma tistax eh, l-Unjoni tagħmel hekk iva ħankunu msieħba, ħankunu msieħba sabiex eh, flimkien noħorġu bi soluzzjonijiet imma ma nixtiex li eh, laqs konna biżiet setat jew flus, dinna l-ikbar problema għax jekk intkom tħarsu lejn fejn din il-problemi l-kbar inti qed titkellem dwar eh, mekkanizmu automatiku imma mannix aħna s-setat sabiex namlu dan fl-Unjoni Ewropea iva t-nġu l-attenzjoni tagħkom lejn fatt li jem problemi vera seri fl-istati membri dan għat namlu għat namlu għabbazi tal-inizjattiva ta' Zazax u l-Unjoni tista' tagħmel kontribuzzjoni finanzjara 6 biljun euro imma qed nitkellmu dwar ammont vera zaħir ta' flus jekk nixtiequ aħna nużaw dawn il-fondi b'mod tajjeb importanti li niksbu l-informazzjoni, nixpurnaw l-affarijiet. Mbagħad jiena naħseb li eh, il- eh, piżjiet irridu jiġu merfuwa mill-istati membri. Grazzi ħafna. Iva, mela, dan id-dibattitu jena ninstab ċert li ħan nistaw nkompluħ fil-futur qarib. Mela, skadenza l-emenda 23 ta' ottubru bl-Inglis biss, għax ma konna bizzejet ħina l-traduzzjoni nittama li ħajrna xilkom il-koll tras u l-emendi bl-Inglis sa din id-data. Ħafna minnkom nantkomx eh, problemi bl-Inglis. Umbat qed nittamaw li eh, dan jispiċaw dim il-problema f'Novembru. Mela, issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 15 peress li l-istejna 14 tal-aġenda tagħna. Mela qed nitkellmu dwar il-protezzjoni soċjali għal kulħadd inkluż dawk li jaħdmu rasob nishtiqna din mikrofon il sinjura Blinkovic. Mbagħad d dibattitu. Grazzi ħafna. Grazzi President. rapport fuq il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, inkluż dawk li jaħdmu għal rashom. Mela, dan ir-rapport huwa vera importanti vera importanti li jkollna dibattitu fuq dan is-suġġett fil-kuntest tal- naqis fil-budget, iż-żieda fir-rata tal-qat, ħtieġa li qed tikber ġifieri jew talbiet li qed jikbru għal benefiċċji soċjali u fl-istess żmien sistemi tas sigurtà soċjali ġew affettwati b'mod negattiv id-dħul tal-persuni dan qed jitnaqqas hemm min qed jitlef xogħol ġifieri dan qed ikollu effetti fuq il-kontribuzzjonijiet soċjali u dan qed jidajjef ukoll il-modell soċjali Ewropew. Ir-rapport tiegħi dan ir-rapport ikopri firxa ta' aspetti dimensjoni minnom il-protezzjoni soċjali għal kulħadd id-dimensjoni l-oħra dawk li jaħdmu għal rasom kif ukoll is-sigurtà soċjali. Jiena li se nagħmel issa se nitkellem dwar il-prinċipi bażiċi li jagħmlu l-bażi ta' dan ir-rapport. Jiena sħaqt fuq il-bżonn li niżviluppaw nimmodernizzaw is-sistema ta' protezzjoni soċjali b'dan il-mod aħna nistgħu nassiguraw li jkollna l-ħarsin soċjali xira għal kulħadd aċċess għal kulħadd kif ukoll ma jkunx hemm id-diskriminazzjoni li dinha ma tkomplix teżisti u rrit hemm ukoll trid tkun hemm il possibilità li ikolna reazzjoni għal bidliet demografiċi. Aħna għanna bżon li ikolna finanzjament responsabli u sostenibli speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi. Għandna bżonn li konna benefiċċji soċjali, xirqa kif ukoll servizzi soċjali u li nlaqgħu kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi. L-investiment soċjali dan irrid jiġi konsidratek hekk b'dan il-mod bħala investiment rridu namlu ħafna iktar sabiex inħadnu jew innaqsu il għat fost iż-żazax irridu aħna namlu iktar sabiex ma nippermettux li id diskriminazzjoni kontra l-ħaddi ma żazax id-drittijiet tagħhom ma għandhomx jiġu mnaqsa l-istati membri għandhom bżonn jihdu s-sib iż-żazax il-pensjonanti il-, -żazax, il pensjonanti il familji b'ġenitur wieħed kif ukoll membri zvantaġġati oħrajn tas soċjetà u irid ikun hemm iktar aċċess għas servizzi soċjali speċjalment meta niġu biex nitkellmu dwar dawk li huma l-iktar vulnerabbli dawk li għandhom bżonn li jirċievu kura fuq medda twila ta' żmien. Nixtieq jiena niġbet l-attenzjoni tagħkom lejn problemi ta' aċċess fi żoni rurali. Qed naraw zida fil-każijiet ta' sfruttament tal ħaddima Ridu namlu iktar sabiex aħna inwaqfu x-xogħol mhux iddikjarat u dak perikolus ħalli bekk nistgħu insaħħu l-protezzjoni tal-ħaddiema. Jiena nixtieq ngħid li għal dawk li qed jippruvaw inaqsu l-ispejjeż il-kuntratti tradizzjonali mandomx jintessew u jiġu minn flokom kontratti mux fissi. Il-Kummissjoni wkoll trid tħares lejn il-protezzjoni soċjali, il-Kummissjoni trid taċċerta li l-leġislazzjoni nazzjonali tal-impjieg e kif inni emendata bħalissa ma jkollx effett negattiv fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Nixtieq ngħid kermtejn dwar dawk il-ħaddiema li jaħdmu għarrasum. rapport eh, tiegħi ħafna minn dan ir-rapport ikopri dawn il-ħaddiema x'jeżistu ħafna riski hemmhekk in-natura ta' l-impjieg qed tinbidel qed naraw ħafna iktar persuni li issa jaħdmu għal rashom u hemm ukoll riskju miżjud ta' dawn il-ħaddiema li ma jibbenefikawx mill-ħarsien xieraq. Il-komplikazzjoni hawnhekk hija li m'hemmx definizzjoni rikonoxxuta b'mod universali tal-ħaddim li jaħdem għal rasu. Jiena tlabt il-Kummissjoni sabiex toħroġ bi definizzjonijiet ċari mingħajr u dan il-mod eh, nistaw aħna nidefinixxu x'inhu dan il-kuntratt mhux tipiku u x'inhu dan ix-xogħol ġenwin ta' ħaddiem li jaħdem għar rasu b'dan il-mod biss nistgħu nigarantixxu protezzjoni soċjali għal kulħadd. Għandna bżonn ukoll nidentifikaw dawk il ħaddiema folot li jadmu għal rasom, dawk il-ħaddima li jadmu għal rasom folom, folot, dawna, dawna jxeklu il-kompetizzjoni jew jiġru l ħaddiema mid-drittijiet tagħhom u l-protezzjoni soċjali hemm ir-riskju ovvju ta' dumping soċjali, ta' distorzjoni ta' kompetizzjoni kif ukoll ksur ta' drittijiet ta' dawn il-ħaddiema. Peress li memx definizzjoni rikonoxxuta fuq livell orizzontali, vera bżonn li nikkoordinaw is-sigurtà soċjali tal-persuni għax jekk le hemm l-effetti negattiv fuq iċ-ċaqli liberu tal-ħaddima. Għanna bżonn aħna li jkollna statistika aġġornata iktar iddettaljata b'dan il-mod jista' jkollna aħna nistgħu nieħdu ideja iktar ċara ta' l-andament tal-ekonomija rridu nkunu nafu minn numa dawn il-ħaddiema li jaħdmu għar rasom fej sejrin xin l-agenda tagħhom l-età tagħhom għandna bżonn li nieħdu stampa ċara ta' situazzjoni hemm ukoll eh, l-aspetti li għandhom xaqsma persuni li qed jixjieħu, id-diżabilità, il-lif uh, eh, ta' ġenit tal-ġenituri, ġifiri rridu naħdmu u namlu ħafna iktar sabiex inħarsu dawn il-ħaddiema, dawk li eh, għandhom l-istatus ta' ħaddim li jaħdem għal rasu, mela dan jridu jkunu konxi, jridu jkunu jafu x'inhuma r-ridrittijiet tagħhom, l-obligi tagħhom ukoll. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri dawna għandhom bżonn li jaċċertaw li n-nis ikunu informati nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni tutakom dwar il-fatt li hemm grupp ta' ħaddiema li jaħdmu għal rasom imma huma dependenti ekonomikament, jidru li huma ħaddima li jaħdmu għal rasom huma impjegati f'kollox ħlif l-isem tagħhom, id-drittijiet tagħhom tal-ħarsin soċjali jridu jkunu l-istess bħall impjegati l-oħrajn li jaħdmu għal rashom. Jiena se nalaqgħu nixxi u vera ħerqan li nisma l-kontribuzzjonijiet ta' Shadows u nitama li eh, senkunu nistaw aħna naħdmu b'mod tajb ħafna flimkien. Grazzi ħafna għandi dawn il-Shadows fil Benjen, Maria, Kone, Listen, maċ forsi l-Kummissjoni u kol tixtieq intervjeni fil? Grazzi. Il-problema, il traduzzjoni edizzjoni fil-verżjoni Ingliża ma kienx disponibbli qabel il-biraħ uh, warna sinara li kikul ma milt scan malajr malajr u nista nikkommenta biss fuq żewġ punti. U uh, l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li l levelli ta' sigurta soċjali u l-aċċess ta' sigurtà għalkemm dawn huma punti vera importanti, irridu niftakru li qed nitkellmu dwar qasam li huwa importanti għall-istati membri ma tajjeb li jkollna dibattitu wkoll u naħseb li jirridu aħna naħdmu bil-galbu fuq dawn l-affarijiet u naħseb li l-istati membri jridu jieħdu il-passi pratiċi sabiex jiġildu kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u jiena neħu gost li rapporter ikkonsidra differenzi fil-pratiki differenti fl-istati membri differenti u jiena naqbel ma l-rapporter ukoll li, li forma pozittiva tal-flessibilità ta' suq ta' xogħol tista' tkun irriferi dawk li jgħat marrasom imma rrid ikun hemm il-ħarsin soċjali xira ma nafx jekk il-Kummissjoni se tkun tista' tagħti definizzjoni legali nistgħu nagħmlu din it-talba lil kummissjoni naraw jdulna u din il-kwistjoni relatata mal-kodiċi tat-taxxa u l- l-aspetti eh, ta' taxxa differenti fil-pajjiżi membri differenti peress li taxxa taqa taħt eh, stat il-kompetenza ta' stat membru forsi mhux qed tikseb definizzjoni unika għal kulħadd għax kull pajjiż għandu sistemi ta' taxxa li huma differenti minn xulxin. Umbagħad hemm dwar is-sanzjoni ta' l-ħaddima jekk ikun min jgħid li jaħdem għal rasu ma dan huwa fals ma nafx jiena minn ix-xert dwar il-sanzjonijiet. Dak li stajt jiena naqra sissa daw kienu ftit kummenti fil-qosor u jiena wkoll ħerqan li naħdem b'mod kostruttiv mar rapporter u shadows fil ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna fil Marie Connellison. Iva, President, jiena naħseb li vera importanti li um, vera xira, li dan il-rapport ħareċ issa wa moment propizju iġifiri Ivan Katru l-ħarsin ta' dawk li jatmu rasom imma u kol inkatru l-motivazzjoni tagħhom li jazlu li jatmu rasom fil-passat dawk nis għazlu li jatmu rasom minħabba l-flessibilità, l-innovazzjoni fix-xogħol, imma ħafna nis bdew eh, eh, jaħdmu għal rasom minn bħabba l-fat li eh, kellhom bil-forsi għamelek għax minn ħaddem ħafna minnhom ma tantx jixtiequ u ma jimpiegaw nis bi kontrat u minħabba u kol naqis fil-kura ta' tfal u kal faċilitajiet oħrajn u kol u dawna tforzaw l-nisan li jaħdmu għal rasom ħalli jkunu jistow u ma stess jazlu fejn irridu jaħdmu sijat tuħħom u hemm ħafna u kol ħaddima mobli fejn minna ħaddem jabbuża il- um, tip ta' xogħol ħalli jisfruttaw il-ħaddiema tagħhom, speċjalment fil-dawk il-pajjiżi li qatt għandhom miżuri ta' tranzizzjoni, ġifieri pajjiżi ta' adeżjoni, pajjiżi ġifieri l-Olanda id-deċida li kolli miżuri ta' tranzizzjoni kontra il-Kroati li mhux ħajkunu jistgħu jaħdmu fl-Olanda bi kontrat tajjeb u ħajġu sforzati li jaħdmu bħala posted workers jew inkela ħaddima li jaħdmu għal rasom u bekk hemm il-possibiltajiet ta' ħafna sfruttament hawnhekk. Jekk nżommu dawn il-punti qudiem għajnejna naħseb li vera importanti li nibdew aħna naħsbu dwar il-mezzi kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni nerġgħu speċjalment għax dawk li jaħdmu u għal rashom huma Issa, l-ikbar influs ta' faqar fl-istati membri dan l-aħħar jiena naqbel ma' Sur Banyan li il-multi jew is-sanzjonijiet kontra il ħaddima li jaħdmu għal rashom b'mod fals eh, li hemmhekk nistgħu niltaqgħu ma' xi ostakli diffiċli li ndefinixxu ħaddim li jaħdem għal rasom jew eh, ħaddim, ġifieri kien saru ħafna debattitu fuq dawn il-punti f'dawn l-aħħar snin. Aħna rridu naħsbu dwar il-fatt li fil-mobilità rridu nersqu lejn eh, definizzjoni tal mini ħaddem għal rasu fil-pajjiż li jospita bekk l-isfruttament ħajkun inqas possibbli jekk ikun hemm dan iċ-ċaqliq tal-ħaddiem. Jiena wkoll ma stanx kelli ħafna żmien nħares lejn dan id-dokument fid-dettall imma jiena l estaw vera ħerqana li nkompli b'din id-diskussjoni mar-rapporter u mal-oħrajn. Grazzi ħafna Mari, hemm xi ħadd mill-Kummissjoni Ewropea? Francios. Naddilek il-mikrofonu, grazzi. Fil-qosor għax ma tantx kellna ħin biex niflu ir-rapport fid-dettall. Hemm ħafna punti Ovvjament fejn aħna naqblu li l-investiment soċjali huwa investiment importanti, iżda l-punt li sar dwar diffikultajiet biex insibu definizzjoni komuni huwa li aħna nisħu fuqu u ovvjament iva nsibu xogħol illegali u min jagħmel taberruħu li jaħdem ar-rasu hija mod kif wieħed idur mal-liġi. Għalhekk qed naħdmu fuq numru ta' punti u kwistjonijiet li tqajmu hawnhekk. Qed nagħmlu dan ix-xogħol u l-kollegi ħajitkellmu iktar fid-dettall dwar azzjonijiet li diġà qed nieħdu f'dan ir-rigward qed nindirizzaw dan il-punt f'numru ta' regolamenti u inizjattivi. Grazzi ħafna Sur Legar biex nagħlqu dan il-punt is-Sur Jar. L-Onorevoli Jar, jekk jogħġbok biex tara. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li tkellmu dalodu, mod partikolari sur Filip Benjon. Nifhem bisħiħ li s-sigurta soċjali u l-protezzjoni soċjali huma kompetenzi tal-Istati membri, imma l-antana huwa li nibaltu sinjali u messaġġi politiċi, speċjalment meta hemm kriżi, u f'kwalinkwa kriżi huma l-iktar nies vulnerabbli li jaqalawa l-ewwel fuq rashom. U għalhekk il-messaġġ politiku li rridu nibatu huwa li l-Unjoni Ewropea m'għandix tikkastiga l niktar nies vulnerabbli. Sur Benjen, Sinjura Cornelison, l-Kummissjoni wkoll semmit id-definizzjoni li dejjaqni huwa li huwa diffiċli ħafna li wieħed jikteb definizzjoni li tista' tiġi aċċettata minn kulħadd għaliex l-interpretazzjoni fl-istati membri hija waħda varjata ħafna. Forsi l-Kummissjoni tista' taħseb daqsxejn fuq dan il-punt u toħroġ xi kriteri li jistgħu ikunu tajnuna lina biex naslu għal fema komuni. Naprezza dak li qalet is-Sinjura Cornelison Grazzi tal-li prezentat l-opinjoni tagħha fil-Kumitat FEM huwa ċar li l-perspettiva tan-nisa huwa importanti ħafna fil-kuntest ta' bħalissa. Importanti li niġbdu ħabel wieħed fil-Kumitat Empl għaliex naħseb li jista' joħroġ l-aħħar mill-aħħar huwa rapport li jolqot fil-laħam il-ħaj u jkun ta' twissija għal-Kunsill u l-Kummissjoni u għal kulħadd. Grazzi ħafna. Ngħid il-President 24 ta' Ottubru hija l-iskadenza l-emendi. Konsiderazzjoni tal-emendi 25 ta' Novembru. Imbagħad ta' deleġenda tagħna f'Deċembru u fi frar ta' d plenarja. Dawarna xi ftit il-punti fuq l-aġenda, Kif tafu, issa ngħaddu għal punt 13. U l-punt 13 jitkellem dwar startups, il-kumpaniji li għadhom kemm jibdow fil-qasam. Signora Rapporter, grazzi, kontenta l-Komitat deċida li jfassal dan ir-rapport ta' inizjattiva propja, diġa kellna żewġ opinjonijiet f'dan il-qasam, waħda fuq l-aċċess għal finanzi u l-oħra biex innaqsu l-burokrazija. U tnej li huma kellhom appoġġ sieħ minn dan il-kumitat. Issa, jien naħseb li l-koll nifmu li l-impjiegi huma l-iktar kwistjoni soċjali li tiffaċċa l-Ewropa bħalissa u jiena tassew nittama nistgħu nkomplu nibnu fuq ix-xogħol li ksibna sissa. Palma nafu l-SMEs u l-mikroimprizi bħalissa jipprovdu 9 miljun impik fis-settur privat fl-Unjoni Ewropea. U hawnhekk hemm potenzjal kbir għal kattir tal-impigi, għat kabbir l-innovazzjoni. Mod partikolari għaliex 85% tal-impigi ġodda kollha f'dawn l-aħħar 10 snin waslu mill-SMEs. Madana kollu, qed naffaċċaw ħafna sfidi li jiena provajt nindirizza f'dan ir-rapport. Semt l-affarijiet f'sezzjonijiet differenti bħal pereżempju l-ħolqien tal-impjiegi, ħiliet u l-imprenditorija. U fuq dan is-suġġett nħoss li huwa ta' tħassib li n-numru ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li verament irridu jaħdmu għal rasom niżel minn 45% l 37% f'dawn l-aħħar tliet snin. Id-dibattitu ta' qabel kienet jindirizza din il-kwistjoni. Però huwa importanti ħafna li l-ispirtu imprenditorjali ikun imdakkar fl-iktar stadju bikri mill-universitajiet u jkun hemm kull sforz possibbli li wieħed ikun jista' jiftaħ negozju mod aktar faċli u jingħata it-tieni ċans għal dak li jkun f'ċertu każijiet fejn ikollok imprenditori onesti li forsi ma jkunux ta' suċċess l-ewwel darba li jippruvaw jibdow negozju. Naħseb li huwa interessanti wkoll bħalissa li kien hemm ħafna minn saħa fuq kwistjonijiet bħal pereżempju ir-rifit minn tal-Kummissjoni u naħseb li il-proposti lenin għal dan rifit huwa proposti għal simplifikazzjoni fejn ikollhom l-ola potenzjal li naqsu il-pis fuq il-negozju. Naħseb li għanna nilqaw ħafna l-dak li għamlet il-Kommissjoni sissa. Kważi 5500 eh, dispozizjoniet legali u rekwiziti tnaqsu f'dawn l-ħar snin u dan fisser tnaqqis ta' 27 biljun lira sterlina u ferma aktar f'euro li ġew frankati. Nistennaw il-ġimgħa d-dieħla meta s-sur Barroso jressaq proposti biex inaqqas ir-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qoddim il-Kunsill Ewropew il-ġimgħa d-dieħla. Fl-Renju Unit il-Prem Ministru waqqaf task force tan-negozju li produċa rapport biex jisħaq u jiġbet l-importanza fuq numru ta' regoli ta' li huma ta' pis u joħonqu il-kompetittività ta' kumpaniji tar-Renju Unit kif ukoll kwistjoni speċifiċi għal min jesporta, għal startups, kif ukoll dawk li jiżviluppaw prodotti ġodda jew jespandu. Il-Prim Ministru ta' widen il-mexxejja Ewropej oħrajn u ħeġġiġhom biex jwaslu miżuri konkreti biex inaqsu regolamentazzjoni żejda superflua meta propju jinġabru l-ġimgħa dieħla fi Brussell. Naħseb li dan pass merħba bih. ċertu viżjonijiet li jesprimow nies tan-negozju jgħidu li r-regoli tal-Unjoni Ewropea jibdew bidejja tajba imma mbagħad meta jiġu implementati jitilfu il- saħħa tagħhom. U dan ovvjament ikollu konsegwenzi li ma tantx nixtiequ smajna dwarhom. Anke l-sensazzjoni li negozji żgħar ishom ġew effettwati sproporzjonalment mill-burokrazija kienet problema oħra. Kont kuntenta li qabel ma fassal dan ir-rapport kien smih f'dan il-kumitat fejn firxa wiesa ta' opinjonijiet u perspettivi differenti tleħnu u naħseb li waħda mill-affarijiet interessanti li hija pjuttost kontroversjali xi kultant titkellem dwar is-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. U jiena nixtieq niċċara li kif diġà seħ fil-smieħ dak li għandna nimmiraw għalih huwa li nnaqsu l-burokrazija, innaqsu l-livell ta' protezzjoni għal ħaddiema Fil-fatt, jekk aħna naqsu l-kumplessitajiet u niffaċilitaw il-ħajja l-kumpaniji iż-żar biex ikunu konformi mar-regoli, inżidu l protezzjoni tal-ħaddiema tagħna fil-fatt. Ta' bilħaq hemm firxa wiesa ta' viżjonijiet politiċi dwar kif nistgħu nindirizzaw dan b'mod aħjar għal tkattir tal-impigi u naħseb li nistgħu naħdmu bi spirtu kooperattiv u nsibu bażi komuni fil-kumitat. Jiena kelli kemm jista' jkun l-opportunità li nilqa' ħafna mill-kommenti nħares il qoddim biex naħdem ma' shadows fuq dan ir-rapport u nemmel huwa importanti ferm li noħorġu proposti konkreti li l-Kummissjoni, l-Istati membri u n-negozji jistgħu jilqgħu. Grazzi. Grazzi. Mari, imissa, tixtieq titkellem bħala shadow? Grazzi, Signora McIntyre. naħseb li hija l-biċċa kbira mill-jiet nistgħu nappoġġaw. Anke li ngħinu l-kumpaniji żgħar jibdew negozju, naqblu. Importanti ħafna lihom li jkollhom it-tarif xieraq u li jkollhom aċċess għal kreditu u affarijiet bħal dawn. Fejn ma naqblux, naħseb suq flessibli. Xejta barra minnaw, mhix sorpriża din, iżda hemm numru ta' affarijiet li aħna favorijom. Per eżempju, li nespandu l-possibiltajiet ta' talim tul l-impik, li naqsu l-burokrazija wkoll, irrid ikun hemm xi verifiki tal-bilanċi u koll għaxem burokrazija li edha hemm xi kultant biex tgħin il-ħaddiema u għandha xogħol tajjeb f'dan ir-rigward. Għalhekk rridu nofru l żaza l-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex ikollhom eh, l-esperjenza imma ħafna drabi nafu li dan jiġi intużat bħala sfruttament taż żaza bħala impigi irħas. Dan ovvjament ma rridux. Imbagħad fuq il-verifiki u l-bilanċi rridu ndaħluhom f'dan ir-rapport u nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw b'rapport tajjeb. Grazzi. Grazzi Mari, issa jmiss lil Sergio Gutierrez Preto, a soċjalisti Shadow. Jekk joġbo, grazie President. Jiena nemmen li r-rapport għandu ħafna nuqqasijiet fir-rigward il-problemi li qed jaffaċċaw l-SMEs biex ikatru l-impigi fl-Unjoni Ewropea huwa għazbilanċat ħafna fir-rigward il-problemi li jindirizza, per eżempju, Kif qalet is-Sinjura Cornelison fir-rigwarda kollu li għandu x'jaqsam ma l-ispejjeż soċjali u swieq tax-xogħol u riforma tagħhom, onestament fil-grupp tagħna ifisser li ma nistgħux nappoġġaw ir-riforma jekk ma jkunx hemm miżuri parlamentari li jkorreġuhom. Huwa minnu l-ewwel nett li l-ispejjeż bħalissa huma parti mill-diffikultajiet li qed jaffaċċaw l-SMEs Iżda l-attenzjoni tiegħi eh, eh, kienet rivolta l fatt li ma kienx hemm imsemmi fir-rapport jew referenza fir-rapport għall-ispejjeż tal-enerġija li affaċċaw il-kumpaniji. Għaliex ħafna drabi jkunu proporzjon akbar għan negozji f'ċertu setturi meta mqabbel mal-ispejjeż soċjali u l-ispejjeż tal-pagi. Jekk naħsbu biss dwar l-ispejjeż fissi u l-ispejjeż tal-pagi li huma l-iktar spejjeż importanti tal-kumpaniji, dan ipoġġi dubju mbagħad il-possibilità li jkollna paga minima għall-impjegati tal-SMEs. Jew inkella li jkun hemm livell aktar baxx tal-skemi ta' pensjoni għal ħaddiema fil-futur. Dawn huma l-problemi Jekk ngħidu li dawn l-ispejjeż huma iktar importanti minn spejjes oħrajn, dan qed ipoġġina fid-direzzjoni l-ħażina. U nibdew diġà fuq siq ħażina. Jiena naqbel ma' rapporter hemm bżonn irrevendu l-standards tagħna biex innaqsu l-burokrazija, imma minn dak li hemm fid-dibattitu li naqsu l-burokrazija għalli ngħidu għalli ngħaddu għal dak li hemm fir-rapport stess hemm differenza enormi Mhix kwistjoni biss ta' interpretazzjoni ma' kwistjoni tal-kontenut u tal-intenzjoni. Meta titnaqqas il-burokrazija u titissemmi dan f'rapport u titkellem dwar li tejjeb is-semplifikazzjoni tal-proċeduri biex tibda negozju u biex jikber dan il-negozju naqbel ma' dan skont id-daqs tal-kumpanija jew l-SMI. Iżda jekk irridu nagħmlu dan, irridu kunu speċifiċi ħafna. Speċjalment meta tressaq proposti għaliex jekk tagħmel referenzi ġeneriċi wisq għas-suq tax-xogħol, għas-saħħa u għall-impigi temporani dan iwassal għal iktar regolamentazzjoni flok naqqasan. Il-Grupp Soċjalista jgħid li hawnhekk mhux qed innaqsu l-burokrazija, anzi qed niftħu l-bibin beraħ għal deregolamentazzjoni ta' drittijiet. Naħseb li din hija linja li aħna mhux ser nittolleraw. Hemm xi distakki wkoll li mhumiex indirizzati fl-abbozz tar-rapport u naħseb li nistgħu naħdmu fuqhom. Per eżempju, jiena bqajt mill-qut dwar il-fatt li madwar l-Ewropa kollha l-ewwel ħaġa li l-SMEs jistaqsu għalija jew jużaw huwa li jkollhom problemi mal-finanzi mhux qed jiksbu krediti, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa. L-unika kreditu li jistgħu jiksbu ma huwa biss farka meta mqabbel ma l-ispejjeż li affaċċaw u sorpris li dan mandirizzajni hawnhekk f'dan ir-rapport għaliex l-ammont żgħir ta' kreditu li tiġi provdut lill SMEs qed jieħduh il-kumpaniji l-kbar u dan mhux qed jilħaq l-SMEs għandna problema ta' kreditu li mhux qed nindirizzaw anke ta' aċċess għal kreditu u tal-ispejjeż marbuta miegħu. Anki jekk fir-rapport hemm semmi l-inizjattiva ta' ftit ilu li parti mill-garanzija għaż tintuża bħala strument biex bekk il-krediti jiġu provduti taħt kondizjoniet aħjar għal l-impjegati żgħażagħ li jaħdmu rashom, speċjalment dawk il-pajjiżi li għandhom rati għolja ta' qatt fost iż-żgħażagħ jew inkella programm ta' SME Angels li jkun jista' jkun ta' għajnuna għal kreditu tal-SMEs. Bajt mill-qut dwar il-fatt li mhux qed naraw referenza fir-rapport għal problemi li qed jaffaċċaw l-SMEs biex ikunu aktar kompetittivi għaliex prattikament jinsabu barra mill-programmi tal-Unjoni Ewropea biex jtejbu l-kompetittività. Huwa proposta l-futur biex intejbu din il-proposta u din il-proposta tagħna mhix indirizzata fir-rapport lanqas xet naraw minn flok? Et naraw ħafna taħdidi dwar l-ekonomija l-ġdida li hija parti kbira tal-futur tal-Ewropa u xini din hija l-ekonomija soċjali. Tkellimna dwar dan fid-dibattitu mhux sentaw għal-wis imma mħasbin ħafna dwar il-kwistjoni ta' min jaħdem ar-rasu. Il-fatti li qegħdin iseħħu bħalissa meta nqisu n-nuqqas ta' impjiegi fl-Ewropa speċjalment f'ċertu pajjiżi ta' nafsinhar fisser li ħafna nies qed ifittxu l-impik qed ikunu qiegħda fuq medda twila ta' żmien u mhux qegħdin jirnexxielhom jitlu fis-suq tax-xogħol għajr meta jiddikjaraw li qed jaħdmu rashom. Dan qed joħloq ħafna faqar, qed jiskludi ċertu negozji u qed jiġu meqjusa bħala attivi fuq livell ekonomiku imma mbagħad dipendenti fuq l-ekonomija u x'qed jiġri qegħdin jiġu mneħħin mis-suq tax-xogħol biex in-negozji ikunu jistgħu tejbu l-ispejjeż tas-salarji. Din hija problema li għaddejja bħalissa fl-Unjoni Ewropea u naħseb li sena l-opportunità li nitkellmu dwar dan u sibu soluzzjonijiet alternattivi. Nala issa billi ngħid kifet fil-bidu li hemm nuqqasijiet f'dan ir-rapport. U speċjalment qed nara kwistjonijiet li jew qed jiġu direzzati b'mod li l-grupp tagħna ma jistax jappoġġa. Jew inkella aħna nistgħu ngħidu li min-naħa l-oħra nistgħu nkunu fiduċużi li b'miżuri parlamentari nistgħu nfasslu rapport aħjar. Grazzi fisem il-liberali, il-kollega Maċabori fisem il-PPE, bat nisamam mill kummissjoni u nikkonkludu bir rapporter fil. Iva, dan huwa rapport fejn il-shadow huwa għan itkellem minn floku, għalli sfortunatament irċiva rapport qabel ma tala għal Tallinn, u għalek il-kommenti u madwar xiextiq jara fil-rapport. Jaqbel li l-SMEs huma sinsla tal-ekonomija tagħna u l-Istati membri jridu joħolqu qafas li tejjeb l-opportunitajiet għall-imprenditur li jibda negozju u jkabru jixtieq jisħaq ukoll madana kollu li rnoqogħdu b'sebajnejn li ma noħolqux rapport ieħor fuq l-SMEs għal xejn b'xejn fejn imbagħad ma nbidlu xejn fil-prattika. Filip kien il rapporter għal Kumitat Ekon biex ntejbu l-aċċess għal finanzja l-SMEs li votajna iktar kmini din sena fuqu, il-Kummissjoni prezentatu ukoll pjantazzjoni fuq l-imprenditorija. Iżda Sissa qed naraw l-imprenditori jilmentaw xorta waħda li sitwazzjoni għadha ma tibitx. Għalhekk wasal iż-żmien li mill-kliem ngħaddu għal fatti. Iżnina naħseb li fir rapport għanna naħraw x'inhuma l-priorità, x'għandhom ikunu u huwa saħa fuq erba' oqsma ta' priorità. L-ewwel net intejbu l-aċċess għall finanzi l smis mod sostenibbli, mhux miżuri fuq medda qasira ta' żmien imma riformi ta' vera biex ikun hemm investiment u kapital. It-tieni, investimenti fuq l-edukazzjoni u sistemi ta' edukazzjoni b'allima kwalifikati u sistemi li jkunu adattati għal ħiliet ta' negozji. Iżda mbagħad nintegraw ukoll l-imprenditorija fis-sistema edukattiva. It-tielet, innaqsu il-pis amministrativ għall-SMEs li naħseb li Sinjura McIntyre diġa l-lodit għalih, kemm fuq il-livell ta' startups kif ukoll wara. U fl-istess ħin nisħu li l-leġizlazzjoni ta' Ewropea, lokali u reġjonali ma tkunx ta' pizzejiet fuq l-SMEs. Ir-raba punt jgħid li irrid ikun hemm suq tax-xogħol flessibbli ħafna b'safety net fejn ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u ħajja tal-familja biex bekk is-suq tax-xogħol ikun bizzejiet tajjeb li ikollu bizzejiet nis kwalifikati skont teħtiġijiet tas-suq biex bekk xorta waħda jkun hemm tkabbir. Filip iħares il-qoddim biex jiddiskuti dan id-dokument fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Grazzi dank und der letzte Redner Parlament. Grazzi ħafna l-aħħar kellim huwa ċappa Early. Early. Grazzi ħafna. Mux se nitkellem fit-tul ħafna nixtieq ngħid li Filip huwa rapporter u aħna maħniex qed ngħidu li ma nridux nitkellmu imma xi votazzjonijiet għaddejjin fi komitati oħra. Rridu mmorru hemmhekk. Aħna ħsibna li jiġi lura fil-ħin imma li nixtieq ngħid u hemm ħafna interess f'dan is-suġġett qed inżum qed inżommu fil-ribna dan u l-PPE se jiddilja miegħu iktar tard. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa minnaħa tal-Kommissjoni, Olivas naħseb. Iva, grazzi ċemen. Il-Kommissjoni kontanta ħafna dar rapport li jiffoka fuq f'ħafna mill-kwistjonijiet pertinenti. Kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex ikun hemm ambjent tajjeb għall SMEs u għal negozji u għal ħolqien ta' impjiegi huwa u dimajnejna ħafna fil-politiki li namlu. Hemm fatturi importanti par preżempju aċċess finanzjarju u taħiliet li qegħdin fost l-erba' pilastri importanti għall istrategġa ta' politika industrijali. L-SMEs huwa kruċjali għall-ekonomija u fjanata dis-sena l-Kummissjoni adottat l-Entrepreneurship Act biex tneħħi l-astakli u tirrivoluzzjonalizza l-entrepreneurship fl-Ewropa. Il-Kummissjoni qed tmexxi qed kollha segwitu f'konsultazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-10 l-iktar punti kruċjali għall-SMEs fit-2 ta' Ottubru l-Kummissjoni wkoll ħadet pass il qudiem biex ikollha u ħarġet komunikazzjoni fejn semmiet fejn tista' tieħu iktar azzjoni biex tissimplifika liġijiet Ewropej tnaqqas il-piżijiet fuq il-negozji u tassigura ruħi li tissegara ruħa li jkun hemm miżjed Eh, ikun hemm iżjed faċilità għal xogħol għal dawn in-negozji fl-Unjoni Ewropea u anka da jinkludu jinkludu kol teknoloġiji teknoloġiji li permettu għal ħol iniktar tampiegi u għal e, ħeffa fi xol. Rwol attiv skont il-Komissjoni tħoss li, e, li biex iġiblu wara l-impiegi il-ħol inta l-impiegi fl-Ewropa, l-kapacità Ewropea biex ikon massimu ta' effettività f'kull kamp għal dan ir-raġun għal dan raġuni fuq bażi e, nazzjonali nazzjonali u bazi Ewropea dan ir-rapport jagħti l-mezz kif isiru taw l-affarijiet. Grazzi ħafna. U biex tala dan din id-diskussjoni il rapporter tagħna, il sinjora McIntyre. Nixtieq ningrazzja li l-Shadows kollha. Mari, grazzi ħafna l-appoġġ tiegħek jikont naf li hemm xi areas fejn aħna ma naqblux magħhom ma verament nħaris l qudiem biex li nirċievi is-suġġerimenti tiegħek permezz tal-emendi. Imbagħad dwar is-sur aħna il sur Sergej naf li hemm ċertnu nuqqasijiet fir-rapport, naħseb anka il-punt fuq l-enerġija huwa għakumment validu ħafna, imma wieħed irid japprezza il-limiti ta', eh, ta rapport ta' inizjattiva personali għandek erba' paġni biss u hemm limitu x'tista' tagħmel f'dak li għandu x'jaqsam mal-ewwel abbozz. Jiena ħan il-paragrafu 13 jitkellem ħafna fuq il-finanzi u jekk tista' tispandi u verament inkun kuntenta b'dan. Nix ringrazzja lil Fil u s-Sur Tebeke għall-interess tagħhom u nħares il-qudiem biex nirċifi minn għandhom emendi u mbagħad is-sur qari fis-sem is-sur Bula verament napprezza l-appoġġ tiegħek u l-interess tiegħek f'dan jien naħseb il-kumitat tagħna jista' jagħmel differenza kbira billi ipoġġi dawn l-aspetti kollha flimkien f'rapport wieħed u li aħna nżidu l-vuċi tagħna ma' oħrajn li qed jippressaw fuq il-Kummissjoni. Jien naħseb għatih importanti li nirrikonoxxu li hemm diverġenza fl-opinjonijiet mal-Unjoni Ewropea u waħda milli dawk li semmejt jien huwa fid-differenzi fin-numru ta' jiem biex inti toħloq negozju l-komplessità fir-Renju Unit nista' ngħid kontenta li hija 13 il-ġurnata waqt li f'Malta hija 40. Allura tkun ħaġa tajba ħafna kieku aħna nistgħu ndaħlu ċerti elementi li aħna nasbu jinietna l aħjar prattiċi biex bekk kollox jista' jkun mill-aħjar possibbli, ma dak sempliċement biex tinqala billi ngħid li jiena naħseb li ħolqien ta' negozji biex in-naqsu rata ta' nuqqas tampiki hija importanti ħafna. U l-bieraħ fir-reġjun tiegħi stess aħna kellna tħabbira li kien hemm 13 il-elf impjieg ġdid maħluqa fl-aħħar erba' xhur jew tliet xhur. U nixtieq dan it-tip ta' livell jew dan l-approċċ kull imkien fl-Ewropa qed nixtieq jien. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna għandna skadenza għall-4 ta' Novembru f'nafsinhar. Jifir minista sa dakinhar l-emendi jridu jiġu prezentati. U fil-Kumitat ta' Impjegi f'Diċembru ħajkolna votazzjoni mbagħad imur jidher qudiem il-plenarja ta' Jannar. U allura għandna tu opportunità għal ħin iktar bikri jekk joġobkom, jekk joġbok tkellem fil qasin ħafna. Grazzi ħafna. Bħala responsabilità tal-kumpaniji jien għandi interess kbir ħafna u jekk hemm punt wieħed huwa fuq il-corporate responsibility fuq l-ħtieġ għal trasparenza mill-kumpaniji u l-impatt ta' drittijiet tal-bniedem tagħhom. Imma fih dan il kumment f'dan il-ħaddana, f'idan dan il kumentat nappoġġaw il-prinċipju fuq il-Company Law Direct biex nassiguraw ruħna li kunem trasparenza li tkun riflessa fil-rapporti li hija xi ħaġa mir rakkomandazzjonijiet fil- u li għanda tiġi pilotata fiħdan dan il komitati issa l-oħra, il-komissarju Barnier kħedju tutijaw publika eh, proposta dwar dan u jiena ġejt appuntat bħala il-kittib tal-opinjoni. Jiena prezentajt ċerti emendi lilkom u nixtieq nagħmel dan fil-qosor ħafna l-ewwel huwa dwar il-supply chain u l-value chain. Irridu nużaw l-aħjar test fuq il-kwistjoni ma żgur li membri ta' dal-kumitat jifmu li kull rapport huwa ristret tal-operazzjonijiet tal-kwatri ġenerali fil-pajis li kunet jospita tal-Unjoni Ewropea. Emmek hemm fejn qegħdin ir-responsabilità. Umba ir-responsabilità tibqa' nieżla mas-supply chain mal-katina tal-provista. Irridu naraw li kull proveditur, f'kull fornitur, f'kull stat membru u jrid ikun hemm ċertu test li jaħdem fil-prinċipji sibna illi kumpaniji tal kumpaniji jkunu jifmu fej jkun l-impatt f'daw l-istudji permess ta' studji tal-impatt u naraw li l-emendi jirriflettu daw. It-tieni punt fuq il-qafsa il-jumma iktar ta' reputazzjoni u għanda opinjoni differenti dwar dan l-abbozz ta' test jagħmel dan u nappoġġjah dan imma ma rridux inkunu preskrittivi żejjed. Jina daħalt xiet zewċ emendi fuq il-prinċipi u ta' drittijiet tal-bniedem, prinċipi u kol ta' inizjattiva globali u Disclosure Board jina daw poġġejtom fil-premessi u nissuġġerixi jimpoġġuhom f'noti ta' bħala noti f'paġna u dit jagħti grad ta' sinjal mingħajr ma jkun hemm eh, obbligazzjoni legali u żgur li l-opinjoni ta' dal-komitat tkun dwar ikun jimxi f'din direzzjoni. Jiena nirrakkomanda infurzar bħala obbligu imma aħna li rridu ngħidu li stati membri huwa responsabilta f'idejkom, tiddeċidu intom mux l iktar li minn dan, u mandan di fil-premis għandi xiklim dwar dan u nissoni niddiskutu dan fiktar dettal nirrikomanda fil-fat li aħna nħarsu biex ikonna linji gwida regoli ta' finanzi li ma jkunux vinkulanti, ma jorbtux, imma illi jiservu ta' gwida. U peress li aħna din nitkellmu biex impoġġu il-rapportar dwar dritti tal-bniedem, eccetera, jiena innifsi nara mertu illi aħna li nkunu nistaw li namlu dan. Irrid nassigura li xi wħud mill-punti suġġerimenti mill-Komunità ta' Investimenti daw ir-rapporti jiġu prezentati u jiġu votati. Naħseb dan huwa suġġeriment interessanti li ġej mill-investituri u nħossu li għandna nieħdu dal-punt b'mod serju ħafna. U jiena um, l-estin wieġeb xi mistoqsijiet mill-naħa tal-kollegi tiegħi, però ngħid li n-nies jgħidu li nappoġġja ħafna tal-prinċipju ta' rapportar integrat. L-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni mhix kapaċi tilleġisla fuq dan ir-rapportar integrat, din hija xi ħaġa li aktarx toħroġ u nistgħu naqblu miegħu fuq perjodu ta' 10 snin. Allura ma nistgħux nkunu vinkolanti fuq il-leġislazzjoni li għandna llum imma kwistjoni kollha ta' dak li qed nippruvaw nagħmluha li nafu l-politika soċjali dwar l-impatt fuq l-ambjent u d-drittijiet tal-bniedem forsi ma nsejħulix hekk imma fil-fatt għandha impatt finanzjarju u rridu l-kumpaniji li verament jifmu dan u jintegraw dan fil-teħid ta' deċiżjonijiet negozjali li huma jieħdu. Allura n-mod kif jiena nixtieq navvanza din il possibbli f'dan il-punt ta' żmien u għalli konna premessa għad-direttiva li tajt li aħna ninkoraġġixu li l-istati membri biex implementaw din id-direttiva b'mod li tkun konsistenti mal-għanijiet ta' rapportar integrat u ħadd ma jkun jista' kontrarju dan għax hija ħafna favur in-negozju u tibgħat sinjal pożittiv ħafna. Jiena dawk huma rakkomandazzjoni tiegħi ma lest li nisma' rakkomandazzjoni toħra li kif jidħlu u nwieġeb għal xi mistoqsijiet oħra mill-kollegi. U għal darbohra grazzi. Grazzi ħafna fil-Benjen u Thomas Menjen, mela Filip, inti l-ewwel wieħed. Iva, dan huwa fisem tabaka u koll. Eh, eh, għazel ġurnata tajba biex ikun attenti ġewa tal-in u jemmen illi responsabilità tal-kumpaniji ta' tista' tagħti vantaġġi eh, tajbin pozittivi, allura din ħaġa tajba. Għaliex 10% biss tal-kumpaniji Ewropej jikxfu jagħtu fl-idejn informazzjoni għaliex għax mhumiex konvinti fuq il-valur miżjud pożittiv jew jaraw biss eh, pis eh, amministrattiv u problemi, imma inħossu li dan għandu jisir ma fuq bazi volontarja. Filipp huwa kuntent ħafna bil-proposta meta l-SMIs ikunu eżentati, mux raġuni għalix forse l-SMIs ma jkollomx il-rizorsi il umani. U għallura il-pizijiet jistaw ikunu ikbar għalijom. Filippo kol kontent fuq il-proposta, minħabba l-fat li l-proposta tal-Komissjoni tagħti il-kompanji flessibilta, imma jista forse wieħed rikonsidra eh, approċċ iktar -glob miftuħu globali fuq il-flessibilta, Filipp jixtieq jisħaq li aħna l kim seħ gold plating ta' ċerti stati membri għax aħna rridu level playing field fl-Ewropa. Filip, eh, Leslie diskuti dan, dan, dan kollu ma' rapporter fil-futur qarib. Grazzi, se jkolli nibdel daqxej il-kpiepel tijaj. firina, se nagħmel kontribut jien stess fuq da suġġett inna ħafna naħdmu ħelfna sin fuq dan dejn provajna noħorġu għal kompromess u jina konvint li jidid darba ħaj nexxilna u kol kif jidrexxilna drabi oħra. Dwar il-rapportarja jak isirx mandatorju jew le, isir saret jisir parti importanti ħafna għal kultura tal-kumpaniji. Iġif ħafna kumpaniji ma tantx qegħdin jgħatu informazzjoni minnħa tagħhom u huwa sinjal ta' kompetittività li aħna li jekk irridu naraw dan irrealizzat u tnuru responsabilità l ħaddiema s-soċjetà u għal mod kif aħna niddiljaw ma' riżorsi l-oħra. U nkunu nistgħu nagħmlu dan, nistgħu nagħmlu dan hija ħaġa importanti, allura irridu nibqgħu eh, nirrispettaw li sem taħħa li tkun ħaġa volontarja jien naħseb Filip inti eh, qed tibni punt pont solidu ħafna, nasab il-nexilek ħafna dwar dan. Il-kompaniji jridu ikunu mitħla, jridu jidraw fuq għadi, mux il-gbar biss, qed nitkellmu għahna fuq l-SMIs u koll, imma verament m'għandniex nix u ostakli burokratiċi il-fatt veru kif diġajet bħal CSR għamilna tanta fajt uridu nejnu l-kumpaniji il-verament wasaw irnexxielna naslu għal diversi suċċessi tangibli u qed nagħmlu progress tajjeb jina eh, tkellimt ħafna fil-qosor għaliex il-ħinet jafa. Semxħat mill-Komissjoni jitkellem. Iva? Iva? Le? Orat. Tajjeb. Aħjar. Mela. Richard, un l laħarujet Grazzi Thomas l ħaġa naqbel ħafna miegħek illi nsibu kompromess għal darbohra fuq dan, għandek raġun fuq dan, jina naqbel assolutament miegħek li nagħmluha u anka biex nkun ċar ħafna l-element li jina qed impoġġi qudiem il-komitat huma assolutament konsistenti ma dak li ħsib li deċidejna fuq is-sena l-oħra allura l-istess kompromess l-istess fuq l-istess kwistjonijiet jina kontent, inkun kontent li naqbel miak ju ħatti ma kollegi oħra biex niddiskutu għom daw fil-lingwaċ li nużaw nappell nappella lilkom kif għamilt sanħar biex nużaw il-kliem biex ma nużawx volontarja jew mandatorja, ma nużaw kliem ieħor. Jiġifieri huwa ċar ħafna il jinti tista' tuża il-kelma volontarja, imma inti taf li in-Nazzjonijiet Uniti adottat mill-permess tal-Komissjoni Ewropea u entitajiet oħra li jgħidu li għandu jkun hemm smart mix, m'għandix tkun kwistjoni ta' volontarja kontra mandatorja. Jiena għandi forsi idejat differenti dwar kif nirrispondu għal din, imma verament nemmen il-riservazzjoni tiegħek u taħat ieħor Mhix kwistjoni tija inti biss li qed rappresenta tħassib l-aħjar li nagħmluha permezz ta' mezz ta' comply ta' compliance u naraw kif dan jista' jissaħħaħ imma dak li qed ngħid jien u għal il kellna konferenza ta' konsultazzjoni ma' dan immexxija mill-Gvern Danis eh, fuq dwar spjegazzjoni ta' liġi ta' liġi kwistjoni ta' 98% tal-kumpaniji qed jażlu biex biex e, biex ikunu konformi. Dat tip ta' rapportar jista' jkun tajjeb għas-soċjetà, l-ambjent, imma jista' jkun tajjeb għan-negozji wkoll. U nixtieq jiena nġib in-nies biex ninkoraġġuhom permezz ta' dan. Għand jien organizzaj fi dan dan il-komitat laqad biex naproċ biex aħna nkun eh, biex aħna nkunu favur approċ bħal dan. U fl-aħħar xi punti oħra l-ewwel l-ambitu tal-SMEs jien naqbel miegħu jien naqbel li nistgħu nużaw il-katina il tal-provista biex ninfluenzaw l-SMEs kumpaniji żgħar imma jimma nasibx li kumpaniji kbar għandhom jikanċellaw e, eh, kontratti jew jipprovaw id idawru il-riski taħħom. tagħhom. Jiena nittama imma li l-grupp tiegħek jista' jaħdem miegħi biex aħna nsibu l-aħjar test. Dak u l ħjar mod kif nistgħu inġibu il-negozji fl flimkien mingħajr ma jbatu. Fuq il-gold plating jinnaqbem miegħek assolutament l inkoraċ li jina nagħtih biex jaħdem dwar dan huwa li qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq integrated reporting li jkun moviment globali bdek b'negozju qudiem in-Nazzjonijiet Uniti fuq li ġiet adott, fejn ġiet adottata minn 6000 kumpanija mad-dinja kollha li maħniex qegħdin noħorġu b'livell Ewropew għalina let namlu għali l-standards internazzjonali ħajibqgħu eh, f'postom u jien nemmen dan huwa l-aħħar approċċ u għalhekk eh, jiena nappoġġjah bisħiħ. Grazzi. Grazzi ħajkolna l-iskadenza hija l-24 ta' Ottubru f'nafsinhar mbagħad nitkellmu aħna fil-5 ta' Novembru, mbagħad 25-26 ta' Novembru ħan nitkellmu fuq ukoll mbagħad il-Kumitat fuq is-CSR ħajkonna l-votazzjoni fil-plenarja wkoll. Allura dak kien numru 17 u dan allura mmorru lura numru 16 ma nix il rapport hawnhekk imma ċaba qiegħed hawn minn floka. Grazzi ħafna. Elizabeth tibat il-skużi tagħha imma emma fil-ment parlamentari li qed iseħħ fil-kostituenza tagħha u si tkun hemmhekk bil-fors. Ir-rapport huwa partikolarment komplikat. U jien naħseb illi għandu jkun appoġġjat Aħna hawnhekk qed nitkellmu biex nibdlu id-dispożizzjoni tal-Kunsill hawnhekk. U qegħdin nitkellmu fuq opinjoni. U allura il-Kumitat red reġi qed jiddiskuti ukoll u dan nirrispondu ukoll fir dan dal-kumitat reġi. F'essenza essenza tagħha, il-Parlament qed jagħti l-appoġġ tiegħu għal fondi komplementari, addizzjonali, allora din nitkellmu fuq is-Summit Ewropew 26-27 fej l-istati fej, fej it-tida deċizjoni mill kapita gvernijiet u l-ħsara li saret mill-krizi. Aħna unnek għedin nitkellmu. fuq il-budget tal-bej l-2014-2020, aħna unik għedin nitkelmu fuq emmonti differenti. Franza 84 miljon, 85 miljon l-Italja, etc. dak fuq li qed nitkellmu fuq u hawnhekk. U fil-fatt aħna hawnhekk għedin nitkellmu fuq dal-pajjiżi li għandhom Eh, rata ta' nuqqas tampigi ola minn pajjiżi oħra fl-Unjoni u l-ħsara li saret permezz tal-kriżi. U fl-interessi biex naslu għal ftehim komuni għas sagrifiċċji li saru rridu jkollhom dan il-font addizzjonali biex ikun dispost għal dan ikun flidejn għal daw il-pajjiżi u Elizabeth taqbel ma dan ma trix tippreżenta l-ebda emenda u qed titlobna li sakemm aħna ma rridu ma nix sakemm ma rridux ma nix indewmu u nżommu lura dan il-proċess. Allura bażikament Elizabeth m'għandix emendi u tappoġġja dan il- rapport min-laħa tal-Komitat Reġi u minn issa ta' 22 ottubru jekk hemm xi ħadd li jkun irid jipprepara xi emenda għandu l-opportunità li jagħmel dan u 5 ta' Novembru tittieħed il-votazzjoni dwar dan jekk niftakar sew Thomas żgur tista' tikkonferma l-iskadenza imma bażikament daku li kelli xi ngħid m'hemmx emendi u hemm appoġġ mija fil-mija. Grazzi. Mela jiena interessat x'għandu jgħid Alessandro l-kellim li jmiss għandek xi proposti x'tagħmel. Le, President, semxibet nixtieq ngħid li l-Grupp Soċjalista mhux se jippreżenta l-ebda emenda. Dan huwa skont kif skont il-linja ta' kif qalet Elizabeth 31 tax-xar meta ħiġi implementat u allura ħna ftemna ma' rapporter li ma nirrepreżentaw l-ebda emenda. Grazzi ħafna. Jisajt president imma jien naħseb illi dawk li fil-fat iridu jipreparaw emendi eh, għandhom sa' nofsinhar ta' 22 Ottubru imma bl-Ingliż biss. Forsi nistgħu ngħaddu bla emendi imma għandna mbagħad il-votazzjoni ta' 5 ta' Novembru u mbagħad ċaba ħaterġa' titkellem inti. Illa li hawnhekk qed jgħid ah, il-punt numru 17. Mela nitkellmu dwar l-istrateġiji ta' politika ta' koezjoni u l-implementazzjoni tal-programmi 2007-2013. Grazzi ħafna tal-li tajtni l mikrofonu Thomas Iva Adam Kosha. Dan jgħat barra mill-pajis għal-ġemma sħiħa ma talab misa biex naddi l messagġi l prinċipali Il-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea bejn dan il-periodu 2007-2013 aħna qed naħdmu fuq dan żewġ rapporti, is-seba' rapport mill-Kummissjoni u aħna qed nistudjaw dawn l-affarijiet. Is-seba' tmim rapporti għadim jilqom u din hija opportunità għal dan ir-rapport ta' koeżjoni tal-2014 biex inħarsu lejn l-impatt fuq medda twila ta' żmien tal-kriżi ekonomika fuq it-tnaqqis is li jett fil-koezjoni irridu aħna nkomplu nadmu fuq dan it tnaqqis fil-koezjoni din it-diskrepanza li jett timbenna dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien u l-proporzjon u kol eh, għawi ta' ċerti raġuni, reġuni dawn huma inkwetanti u rridu wkoll inħarsu lejn dawk il-persuni zazax bi kwalifiki ndaħluhom fis-suq tax-xogħol. Aħna nafu li nuqqas ta' kwalifiki ħafna drabi dawn il nuqqas wasal għal qatt u mbagħad il-faqar. Reċentament aħna smajna li l-Kummissarju jitkellem dwar il-konklużjonijiet li ttieħdu mill-analiżi u um, l-opportunitajiet ta' dawk il-persuni bi kwalifiki baxxi uh, dawn l-opportunitajiet diġa kienu vera żgħar ma se tisiru ħafna inqas u jisħaq ukoll fuq il-fatt li f'xi reġuni il-qatt jibqa' ukoll eh, taħt is-60 fil-mija. Sfortunatament dan huwa l-każ. Issa għal eh, xiren ta' snin rajna li snabqajna f'dan il-livell u il-problemi ġos xi stati membri fejn hemm xi reġuni fl-istati membri fejn hemm rati baxxi ta' u jiena ninstab ċert li l-lum fl-Ewropa dak li għanna bżon li iktar nies jitlu fid-dinja ta' xogħol imma jekk nixtiequ aħna nħallsu għas-servizzi pubbliċi pubbliċi jekk nixtiequ aħna ninfinanzjawhom mela rridu aħna nistudjaw il-politika soċjali il-politika tal-pensjonijiet tal-kura tas saħħa wkoll irid jkollna aħna bizzejiet li jaxsa biex inkopru dawn is-servizzi għalhekk irridu naqsu rata ta' għat u hemm ħafna għasijiet f'ħafna reġun un hemm fenomenu ieħor li sur kosa jitkellem dwaru ġifiri il-paradoss urban. Jekk tħarsu lejn l-indikaturi hemm xi reġuni urbani jew tal-belt kapitali ħafna drabi ir-realtà differenti mill-istatistika li tingħata id-deprivazzjoni u f'dawn ibliet il-kbar li jinstabu fi pożizzjoni ekonomika iktar zveleppata xorta waħda hemm familji li mhux kulħadd jaħdem hemm ukoll dawk li jieħdu ħsieb il-familji li jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom li għandhom diżibilità dawk li u huma viċin leta ta' irtirar. U rridu aħna nagħtu attenzjoni l dawn il-gruppi kollha b'dan il-mod nistgħu naċċertaw li hemm opportunitajiet indaqs u rridu nużaw l-informazzjoni, il-komunikazzjoni, il-medja, rridu naħħu l-ostaklu ta' għal dawn u għadim ta' ħafna attenzjoni l dawn il-fatti u rridu aħna naraw kif nistgħu naċċertaw li jkollna indikaturi oġġettivi li nkunu nistgħu naqablu l-affarijiet ħalli bekk nistgħu nikkonsidraw l-isfidi ekonomiċi u għadem ferm kuntent li jwetta ehm, kooperazzjoni kostruttiva kif ukoll li daħal miżuri kostruttivi f'dan l-abbozz u l um, lura l-ġimgħa d-dieħla u uh, ferm lest li jiddiskuti dawn il-punti mal-kollegi. Grazzi ħafna fisem għadzim. Grazzi ma jidirx li uh, għaw MPs uh, fuq l-istatijaj li jixxiqu jintervjenu komissjoni Iva, le Iva, Iva. Fil-qossor minn DG eh, Reggio Politika Urban Jan Lewis Dexter aħna nilqaw il-kommenti li saru għawnek u nilqaw kol l-ambizzjoni fil sitt rapport ta' koezjoni sabiex nipruvaw nindirizzaw dawn il kwestjonijiet li effettwaw medda twila ta' żmien aħna naffu xinu ma' diffikultajiet sabiex inkejlu kriżi li għadha d-dejja kif ukoll il-faqar u il reċessjoni li għadha d-dejja Jiena ma naħsibx li s-sitt rapport sa' koezjoni ħajkun jista' jkopri l-kwistjonijiet kollha imma wara dan ir-rapport aħna vera interessati u ħreqqana li nkomplu nesploraw u naraw kif ir-reġjuni u sitt u l bliet batow minħabba il-kriżi u l-effetti li ħajjinħassu fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna. l-24 ta' ottubru, mela nofsinar tal-24 ta' ottubru l-iskadenza tal-amendi, id-dabattitu ħajsir fil-26 ta' novembru fil-komitat, reġi mbat eh, il-plenarja ta' jannar jew frar. Mela dak kien punt 17 issa ngħaddu għal 18 qed netkellmu dwar rapporti ieħor mis-sur Koxa mhux hija hawnhekk magħna imma Det Bauer. Ha, titkellem minn floku. Iva, mela din l-opinjoni. Din l-opinjoni. Edwar rapport Louis Michel muxet qed jitlob għal dak li jissoltu qed nistennew li qed jagħmel qed jiffoka fuq dak li nistgħu nagħmlu aħna fil-futur, ġifiri kif nistgħu aħna imbidlu trattat li rridu namlu x-tip ta' monitorat xi rridu namlu aħna. U eh, il-kuns sakemm ma l-kunsil jiffirma l-ftejm. Aħna qed nitkellmu dwar nofs mela li jaħdem fuq dawn l-affarijiet u mbagħad in-nofs liħor le ma tantx ħajkopri l-drittijiet fundamentali imma l-prinċipi legali qed nitkellmu dwar dinjità, libertà, l-egwaljanza u mhux qed jitkellem dwar il-fraternità imma s-solidarjetà għad nitkellmu dwar fat li l-affarijiet iridu jkunu ġusti. Aħna qatt ma iltqajna ma' rapport bħal dan fil-passat imma ver diffiċli li nkunu nafu kif nistgħu nirreaġixxu għax dan jmur ħafna lil mill-qafas eżistenti. Ovvjament, l-opinjoni qed tindirizza din is-sitwazzjoni u l-opinjoni ta' Adam dem qed nitkellmu dwar dan l-abbozz li hija ġejna mitluba li niddiskutu illum fid-dan il-kumitat qed nitkellmu dwar kif il-drittijiet fundamentali jistgħu jiġu interpretati viżabi l-politiki soċjali u tampjeg u huwa jaħseb li l-rapport tal Louis Michel dan ir-rapport ħajkun irrid eh, jati kontribuzzjoni oġġettiva jiena naqbel 100% ma' dan il-fatt u vera tkun xi ħaġa diffiċli għal dan il-kumitat u mbagħad il-kumitat mexxej sabiex jagħmlu dan għax irridu aħna nsolvu dilemma dilemma li eh, donna waħda li ma nistawx insolvu u ma jienna ninstabċert li l-kollegi ħajres u emendi u koll għal din l-opinjoni u nishtiq namel talba jiena jiena nishtiq nitlob mill-kollegi li fl-emendi tagħhom l-ewwel qabel kollox għandhom bżonn jiffukaw fuq eh, kwistjonijiet relatati mal-aspetti soċjali u tampik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 Innatajt l-unur li nista' nsaqsi l-kollegi jekk għandkom xintkom xi mistoqsijiet jew kummenti li tixtiequ tagħmlu fuq din il-kwistjoni partikolari. Forsi l-Kummissjoni Iva. ma nistax nitkellem jena fisem il-grupp ta' ħidma tijaj għax għadna marċevejnix il-test u il-shadow għadu għadha tistenna, għadha taħdem fuq il-rapport u fuq l-emendi jena vera napprezza l-istqarrija tijak u jekk għan din id-direzzjoni ġifiri li għan fuq drittijiet soċjali u id-drittijiet fundamentali ta' natura soċjali tant l-aħjar. Dina ħatkun direzzjoni tagħna wkoll dana ħajat il-valur miżjut, dana huwa l-valur miżjut li nistgħu nagħtu lil dan ir-rapport b'mod speċifiku billi nieħdu l-perspettiva tal-kumitat tagħna u dak li se nagħmlu aħna aħna mux se nieħdu xi direzzjoni differenti. Aħna mux se nieħdu xi triq oħra Jiena naħseb li vera ħaġa tajba li neprezentaw xi ħaġa li ehm, qabel kienet maħbija hemm id-drittijiet soċjali, id-drittijiet fundamentali, hemm id-drittijiet kollettivi, pereżempju l-libertà ta' assoċjazzjoni, dritt ta' li toħroġ fuq strike u drittijiet oħrajn kollettivi u sissa dawna tpoġġow fuq l-aħħar ringiela imma issa rridu nisqu iktar fuqhom rridu niskilmu dwar trijiet tal-individwali u il-grupp tagħna iva sa japprova dan ir-rapport ta' Sur Kossa u xtaqna nisqu fuq din ir-realtà għax sissa dawn l-affarijiet qatt um, ma ġew semmija hekk b'dan il-mod li daqshekk ċar qed nitkellmu dwar miljuni u miljuni ta' ħaddiema li jaqgħu taħt dan il-kappell kollettiv għandhom l-istrumenti tal-collective bargaining jisibu ruħom friskju ta' esklużjoni soċjali li tista' tkun vera severa. U dawn, dawn huma l-elementi li l-grupp tas soċjalisti ħajprova jaħdem fuqhom u aħna nixtiequ eh, nisfrutaw dan il-fatt li ċer għadu ipoġġi bil eda u aħna naħsbu li l-PPM e mhux biss ħajjismana imma ħaj jismaw kol u uh, um, joqgħod attent għall-opinjoni tagħna wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi. Nixtieq niskuża ruħi ma'kom. Data tal-eskadenza għat-tressiq tal-emendi nofsinhar tal-24 ta' novembru il-5 ta' deċembru il-dibattitu u il-votazzjoni Edith Bauer l-aħħar kelma Iva dana la bozzilu fuq il-lipinetta f'ħafna lingwi ġifiri naħseb eh, li x-shadow tijak eh, ma sabx, ma sabitx il-dan eh, il-rapport fuq l-epiweb fuq il-sit tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna sta nistaw nadu l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna, punt 22. Qed nitkellmu dwar in-negozjati mal-Kunsill Emma Costello il-persuna responsabli ma sur Serkas eh, jishtiq jieħu l-mikrofonu. Iva, il-kollega tana, Signora Costello, kella titlaq peress li kella tabat għajbru plan u għalek ħallit nota zaħira mijaj u ehm, għarfitni dwar il-rizultati ta' negozjati li saħħu eh, il-lejl li għadda kif ukoll id-deċiżjonijiet li l-Kunsil ħa fuq eh, il-lajnuna li trid tingħata lil dawk li l-iktar jintabu fil-bżonn dawn huma aspetti vera positivi u jikkonformaw ma' ksibijiet ta' dan il-komitat, it-tedidiet ta' dawn il-fondi ma' sarux realtà, dan il-fond ħajt kompla jkun importanti għal kategorija ta' ċittadini Ewropea eh, Ewropej li huma meċħuda minn kollox, inklus l-ikel, sors eh, l-iktar bażiku ta' għajnuna u eh, l-affarijiet ġew emendati b'tali mod li huma relevanti għal dan il-kumitat. Ħajkun hemm stampa ideja ċara tal-dwar taħlita bejn il-partizipazzjoni tal istati membri kollha eh, bażi volontarja minn banda u dan ħajkun fi livell li jista' ikun tajjeb u jkopri l-opinjoni differenti ta' dan il-kumitat imma nista' ngħidilkom li l-istati membri ħaj jipparteċipaw bi mill-inqas 3.5 miljun euro mbagħad ħajkun hemm ammont addizzjonali għal dawk li fuq livell volontarju jixtiequ jipprovdu l-ammont eh, addizzjonali. Umbat, kwistjoni oħra li eh, s-sinjura Costello taħseb li vera mexa b'mod tajjeb itħassib tagħna li eh, isħubi kolla li juma importanti eh, fl-implementazzjoni tal-font dawna irridu jenataw relevanza f'dan il-rapport puntiħor li se joħroġ fil-laqat li jmiss hemm xewqa mill-Kunsil sabiex ikun hemm twessieħ tal-qafas ta' applikazzjoni ta' dan il-font u dana jiġi mwessa għal kwestjonijiet oħra inkluż l-ikel u prodotti bażiċi oħrajn u hawnhekk ukoll li hemm xi allarmi hawnhekk. Il-Kunsill qed jipprova b'mod indirett qed jipprova inneħħi in-natura personali ta' dan il-font mill-li jiġifieri li dan il-font jena tal dawk li huma l-iktar zvantagġati kif ukoll l-implementazzjoni tal-forniment ta' dawk il- tiġit l-iktar bażiċi inkluż l-ikel sabiex persuna tejn eh, tgħix. U dan l-approċ tal konsil mela dan il-problemi u Sinjora Costello għed tħej l-opinjoni taħħa fuq din l-kwistjoni u se saq l-opinjoni minnu fiħ. Grazzi ħafna, grazzi nishtiq nirringrazzjak għal din l-aħbar tajba Alejandro, vera napprezzaw il-kummenti tijak u hemm valur mizjut Ewropew dan il-valur miżjud dejjem nixtieq u nħedu gost nisimgħu dwaru. Sir Ċabim, grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu. Jina naqbel 100% ma' l-kommenti ta' Alejandro. Jina jina stess eh, il-bieħ ħat sem f'dan it-tralogu imma imxie punti li nishtiq inqajjem hawnhekk. Ma tanxaw ħafna membri prezenti għalek nishtiq li dan il-punt jitniżel fl minuti Uh, għanna il-kondizjoniet ta' xol vera orrendi, aħna nibdew fis-seba jew tmina ta' filaxija bitraligu, għalaqna flasra ta' filaxija u parti bi, koprina parti bis ta' dinna tema iva bħala politiċi aħna samdorijin li naħdmu f'dawn il-ħinijiet, imma ma naħsibx li għal aktar mot li għatajab għas-saxħa hemm l-interpreti, l-esperti u dawna ilhom eh, minn filodu, mit u disa ta' filodu jaħdmu eh, dawn il-ħaddima ma tistax tagħmel dan. U l bieraħ laqas kellna l-interpretazzjoni għalulna li m'hemmx interpretazzjoni għax eh, ma kienx hemm biżejjed interpreti ma nafx jiena xi ħaġa insomma għalulna. U eh, ta' bilħaq il-lingwa tiegħi ta' xogħol ta' ħidma mhux l-Ingliż u l-kollegi għannuni imma ma kienieċ eh, il-suġġett ma kienx wieħed faċli għalhekk jiena naqbel mal-kollega Costello li qalet eh, u tkellmet dwar dan jiena inkwetata x'jekk aħna se nistudjaw u l-kundizzjoni ta' kompromess tal-Kunsil huma l-Kunsil qalu li jixxiqu jwessaw il-kamp ta' applikazzjoni għalek mux għet najdu li rridu nitkelmu u nejnu biss dawk li l-iktar u mam fil-bżon li natu għam l-ikel u lejnu għam natu għam il-prodotti u l-komoditajiet bażiċi ma konna nitkelmu kol dwar l-integrazzjoni soċjali u l-kwistjonijiet li huma xtaq u li jiġu inklużi kienu ħafna iktar wisad għal dawk il-pajjiżi li kienu kontra il-partiċipazzjoni obbligatorja dawna danna kemm qed jippruvaw jivvintaw teknika sabiex din il-ħaġa sir obbligatorja mingħajr ma tkun obbligatorja, ġifieri aħna naraw kif nistgħu naħdmu fuq l-għanijiet il-prinċipali taħt il-fond il-fond soċjali jekk ħanħarsu lejn dan il-fond soċjali u r-regoli kollox irid jimxi skont ir-regoli għalhekk jiena naħseb li dak li qed nippruvaw nagħmlu qed nippruvaw iva niksbu riżultat li mhux possibbli li jinkiseb u għalhekk li huwa fl-interess komuni tagħna li nżommu ma' strument, strument li jatemmek għal dawk li l-iktar huma fil-bżonn. U rrid ikollna strument u kol li nistaw nużaw meta l-affarijiet ta' jintemmu fil-31 ta' Deċembru ġifieri dawn il-punti rridu nikkonsidraw fid-diskussjonijiet futuri tagħna. Grazzi ħafna. nafu xini l-pozizjoni tal-membru tal-parlament irridu aħna nifukaw u nimmuraw fuq dawk li l-iktar huma vulnerabli ma nix bidluħ dan il-punt mem xej taħs affarijiet oħra il għatana tagħna li miss l laqa li ħasseħ fil-5 ta' Novembru mit-3 sa' 6 u nofs jina ferm kuntent li n nal u 15 minuta qabel il-ħin skedat nixtieq nirringrazzja l-interpreti kollha Ikla tajba.